Um, may, I, may I ask you to um, accept the adoption of the... Jek iġobkom ta' taw l-agenda, la bozz tal-agenda. Tajjeb, mela, ek kif għandkom fl-agenda, il-punt numru 12, jiġifiri, l-opinjoni ta' Sur Marjas, hija posposta ħad tkun diskussa fit-22 ta' frar. Il-punt numru dissa laqa tal-koordinaturi u kkanċellat u il-laqa tal-kumitat ħatibda fit-tlieta ta' f-snar l illum. Minħabba ċirkostanzi mhux tas-soltu Sinjura Beatriz Besera ħatkun edha tmexxi laqgħa wara nafsinhar ġifieri jekk mhux ħajkun hemm oġġezzjonijiet minna ħatakom naħseb nistennejt li adottajna l-aġenda metnar nara li jemħat li huwa kontra mela adattajna l-agenda. Minnaħa tal-TI mandi labda aħbar xin xtaqsam ma'kom fuq il-punt numru 3 u mem labda punt ieħor fuq numru 4 laqqa COB mel nistgħu ngħaddu mill-ewwel ħalli nivvotaw. Sinjura President nista nivvota billi nolli għdeja xin sejt il-karta tal-vot. L-ewel darba li għamil tadji. Tambien mela. Iwa, anka jena, skużani, anka jena nsejta l-karta tal-votazzjoni. La tegħu l-vot? Misaw kem? Sinjura, għaw ken, mistaqsi mistaqsi għan bat tismani nwiġiba. Sinjura, għaw ken tishtiqni nwiġa fil-mistaqsija tijak. Tajja, fiva tista tolli idejk sew, iżda urini eżattament inti kif tixtiq tivvota ma naħsibx li ħajkollok problemi. Ivan kajen nsejta l-karta tal-votazzjoni, Sinjura President.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 Okay, um, once there's quite com a, a number of compromises, can I please... Iva, hemm numru ta' kompromessi li tressu. Aħna ħan votaw mela billi kulħadd jolli ħalli bekk ikun iktar faċli li not in-numru ta' voti. Jekk konna Problema mbagħad nużaw il-karta tal-vot u nużaw votazzjoni elettronika, mela, ħanibdew. Nibdew billi nivutaw fuq rapport dwar rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew matul is-sena 2014. Qed nivutaw fuq l-emenda ta' kompromess A. Minu favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Kompromess B. Favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda numru 20 maqsuma fit tlet partijiet. L-ewwel parti minnu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Aħjar niverifikaw permezz ta' votazzjoni elettronika kif ġabkom votaw. Votazzjoni maluqa Din il-parti għaddit. L-emenda 20 it-tieni parti issa. Min favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. It-tielet parti tal-emenda 20 min favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. L-emenda 23 favur kontra astenzjonijiet din l-emenda ma ddiċ. Jek tixtiqu niverifikaw minna mela, nistaw nistaw il-votazzjoni elettronika fuq din l-emenda 23. Kieġobkom votaw? Nan il-votazzjoni. Għaddiet. Kompromess ċe, votat minn favur, kontra, astenzjonijiet, dan kompromess għadda. Emenda 24, maqsum f'żewġ partijiet. l-emenda 24 ma nxan nifutaw dwar minħabba l-kompromess ċe għadda. Emenda 25 minn favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess de favur kontra astenzjonijiet għadda. L-emenda 28 maqsuma fit tliet partijiet, l parti favur kontra astenzjonijiet. Il-parti għaddiet, it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet. Ma ditx. It-tielet parti favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet. Emenda 29, favur, kontra, astenzjonijiet. Aħjar niverifika l-permess ta' votazzjoni elettronika kien ġo f'kom votaw. Nara votazzjoni għaddit. L-emenda ta' kompromess numru E. Favur kontra astenzjonijiet għadda dal-kompromess. Kompromess F. Favur kontra astenzjonijiet aħjar niverifikaw permess ta' votazzjoni elettronika. kompromess għadda mela naddu issa l-emenda 38. L-ewwel parti. Ma sa żewġ partijiet, l-ewwel parti favur. Kontra? Stanzjonijiet għattijiet l ewel parti, tieni parti favur. Kontra? Astenzjonijiet ma ddiċ. 39, emenda 39. Favur? Kontra? Stanzjonijiet? Matiċ? Emenda 44. Favur? Kontra? Astanzjonijiet? Matiċ? Emenda ta' kompromess G. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għadda l-kompromess. Emenda 48. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Matiċ. Emenda 49. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda ħamsin, favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda ta' kompromess akka minn favur kontra astenzjonijiet għadda l-kompromess. Naddu għall-emenda 51. ħamsin ma diċ mena, u jek ħamsin ma ħames partit l parti favur, kontra, astanzjonijiet ma diċ. It-tini parti favur, kontra, astanzjonijiet ma diċ. Tirat parti favur, kontra, astanzjanijiet, ma tiċ, tixtiqu niverifikaw mela le, qed niverifikaw l-emenda 51 it-tielet parti ta' din l-emenda. Votazzjoni magħruqa? 13 favur, 13 kontra, ma din il-parti. L-raba parti, favur, kontra, astenzjonijiet, ma Parti numru 5, favur, kontra, astenzjonijiet, ma ddiċ. Emenda ta' kompromess i favur kontra astenzjonijiet dal kompromess għadda. Emenda ta' kompromess jie, favur, kontra, astenzjonijiet għadda. Emenda ta' kompromess k, favur, kontra, astenzjonijiet għadda. L-emenda 63 favur kontra astenzjonijiet. Jek tixtiqu nivverifikaw il-votazzjoni tal-emenda 63 kieġu kun vota. Votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Emmen darba sittim favur. Żewġ partijiet, l-ewwel parti minn favur kontra astenzjonijiet. Aħja niverifikaw il-votazzjoni fuq l-ewwel parti kieġobkom. Nara votazzjoni. Għandit emenda 64 tini parti favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ. Premessa i le premessa ċer l-emenda numru 1 favur kontra astenzjonijiet maddix x'naħseb, però jen verifika permessa votazzjoni elettronika ġifir premessa ċe numru wieħed votazzjoni miftuħa. Sena għal votazzjoni. Għaddit din l-emenda. Emenda ta' kompromess L minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda ħamsa u favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda numru 6 minu favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet. Nemenda numru 9 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda numru 10. Nu favur. Kontra. Astanzjonijiet. Aħjar niverifikaw din l-emenda kieġob konvotazzjoni elettronika. nal votazzjoni. <coughs> Għaddiet. Emenda 11 żewġ partijiet. L-emenda parti numru numru 1 l parti favur kontrastazzjonijiet stazzjonijiet għaddiet. Tieni parti tal-emenda numru 11 favur kontrastazzjonijiet stazzjonijiet dritt. Naddu issa għal vot vot elettroniku fuq ir rapport kollu kemm hu. Niftaħ il-votazzjoni, nara votazzjoni.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 Buenos días. Lotwa tajba. Mela. Nistaw eh, nibdew dan il-workshop. Għalix eh, għanna pjanazza n-nofsija u il-ħin qed nitilfu bħalissa jkun ħin mitluf milli nisimgħu l-esperti tagħna u milli niddibattu allura tajjeb illi nibdew kemm jista' jkun malajr. L-ewwel nett nirringrazzja lill-rapporters tal-li kienu ehm, ġenerużi bizzejiet li jiġu għawek biex jajduna dwar l-opinjoni tagħhom fuq suġġett li qed ħasseb il-kulħadd bħalissa fl-Unjoni Ewropea. Naturalment kulħadd għandu l-perspettivi tiegħu ma ehm, b'mod ġenerali ħasseb l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea. U tajjeb ġifiri illi dawn il-kellima ser jispegawna l-perspettivi tagħhom bħala nies esperti u zgur li bekk ser jajnuna niċċaraw f'moħħna daqsxejn din il-kwistjoni. Jiġifieri grazzi tal-li edina wek, grazzi tal-li kontu ġenerużi ċettajtu l-istedina tagħna, grazzi wkoll il kull min eh, ser jieħu sen, il-kull min qiegħed biex turu l-interess tagħkom f'dan eh, f'din il-kwistjoni. Jiena ma nishtiqx intawwa għal wis eh, ser nintroduċi biss għalfejn għamilna dan il-workshop dan il-komitat tal-petizzjonijiet. Dan il-komitat jiġibi ħafna petizzjonijiet kull sena daqs 3000 kull sena ftit iżjed jew ftit inqas biħet u ieħor u aħna nippruvaw nweġbuhom kollha. Ġeneralment nippruvaw nigruppawhom skont dwar xi xikunu skont it-tema tagħhom. Eh, konna ġifieri grupp pereżempju ta' smieħ pubbliku jew inkella żjajjar sabiex niskopri xi affarijiet fuq kwistjonijiet partikolari. Sa dwar il-kwistjoni tas-saħħa qed nirċievu petizzjonijiet speċjalment minħabba pereżempju d-diffikultà li qed isibu l-Istati membri sabiex jiggarantixxu aċċess għal mediċini ġodda u teknoloġiji ġodda għal pazjenti biex intikom eżempju ta' petizzjonijiet li eh, qed jaslu hawnhekk fil-komitat ġifieri. Hemm il-dibattitu dwar is-settur sanitarju u dibattitu fl-istati membri kollha u illi bħalissa reġaħa saħħa ġdida minħabba l-kriżi ekonomika li qed ngħixu fejn qed naraw tnaqis fil-budgets illi eh, b'mod ġenerali fl-istati membri kollha kellu l-effett tiegħu u eh, ċertu stati membri naturalment ħassew l-effett iżjed minn oħrajn dina wkoll hija xi ħaġa li id-diskutu hawnhekk u naraw jekk eh, b'din il b'dan it-tnaqqis fil-budget nistgħux nżommu livell ta' sostenibilità meta nżommu f'moħħna il-talbiet li hemm qudiem is-settur tas-saħħa u anke l-teknoloġiji ġodda u naraw ukoll x'inhu x'inhu l-opinjoni tal-esperti ġil nisimaw ukoll li l-Kommissjoni u l-Istituzzjonijiet Ewropej ma tantx ħallu ehm, marġini ta' kompetenza għall istituzzjonijiet biex ikollhom eh, manuvra f'din il-qasam tas-saħħa. Però jiena nixtieq ngħid minn issa illi minn banda iva <coughs> l-istruzzjonijiet għandhom ċertu kapaċità li xi trattat tal-Lisbona tal-2009 jati, jati, jati dimensjoni legali fejkenna il-karta dwar id-drittijiet soċjali illi tigarantixxi dritt għall ħarsin tas saħħa bħala dritt fundamentali u eh, ukoll id-dritt universali għall aċċess għall kura tas saħħa għal residenti kollha mhux biss dawk illi eh, anzi dawk anzi residenti kollha li jgħodu fl-Unjoni Ewropea imbat naħseb illi hemm ukoll eh, kwistjoni oħra li il-ċittadini Ewropej iqisu l-istat ta' benesseri bħala xi ħaġa tagħhom u jqabluħ ma' dan il-proġett Ewropew. U naturalment parti minn dan l-istat ta' benesseri hemm is-servizzi tas-saħħa huma jieħdu benefiċċju minn dan. Allura l-ċittadini titolbu risposti l-istati membri U f'dan il-moment fejn ċittadini donna ma tantx ma interessati f'istituzzjonijiet qed jaħsbu daw istituzzjonijiet ma qed jagħmlu xejn tajjeb li aħna nuru illi iva aħna kapaċi nagħtu risposti. Ma nixtieqx inkun jiena l-protagonista ta' dan ta' din id-diskussjoni għax jiena wkoll interessata nisma' lill-esperti u lill-relaturi tagħna hawnhekk. Dan il-workshop samniħ f'żewġ partijiet. L-ewwel parti ser tkun dwar dan id-dritt u dwar Eh, dan id-dritt tal-kura tas-saħħa u dwar kif wasalna f'dan il-punt f'dan il li qegħdin bħalissa u x'għamilna sabiex żviluppajna dan id-dritt għal servizzi tas-saħħa fl-Unjoni Ewropea. L-ewwel nies għandna l-sur Ted Schrecker li huwa professur tal-politika globali tas-saħħa fil-Skola tal-Mediċina fil-Università ta' Darim li ħajkellimna dwar l-importanza tal-azliet politiċi u deċiżjonijiet politiċi fil-settur tas saħħa Ġifiri ħana dilu l-kelma minissa, grazzi. Thank you very much. Mikrofonu għal-kellim. Mikrofonu għal-kellim. Good, good. I'm honored to be here. I think I am here in large measure because Etni ħagos li qiegħed hawnhekk, naħseb li jiena qiegħed hawnhekk għaliex is sara l-oħra jiena kollega tiegħi pubblikajna ktieb. Illi jismu How Politics Makes Us Sick, kif il-politika tmarradna. Eh, l-għadu għadwar l-epidemiċi neoliberali u jina dwar dan se nitkellem dal-ħodu, se nifoka mux daqstant fuq sistemi ta' s-saxħa għal-kem naturalment ħanajċi ħagġa dwarom u koll, imma izjiet ħanifoka fuq eh, il-modi kif l-ambjent kontemporanju ekonomiku zid il-bżonn ta', ta sistemi tas-saħħa. Nibdew l-ewwel bir-riċessjonijiet u l-mortalità. Fil-fatt hemm konsens akademiku ġdid għal fatt li riċessjoni u l-qat fil-fatt iżidu r-riżultati tas-saħħa fuq terminu qasir. Għaliex pereżempju n-nies jixorbu inqas, ipejpu inqas u jsuqu inqas. Imma minna ħal oħra mbagħad ikun hemm żieda eh, fil-kassa tal-Ewropa rajna żieda sostanzjali fir-rata ta' suwiċidji. Dan fil-fatt jaqbel ma' riżultati preċedenti ma issa rajnieh iżjed b'saħħtu il-xejriet fil-suwiċidi pereżempju fl-2012 u eh, l-2015, anzi fl-2007 pereżempju taraw ix-xejra minn din il-grafika l-etnurikom. F'din il-grafika wekkaw ir-rata ta' suwiċidju għad fil-Greċja għandna eżempju drammatiku mhux ħażin li jizet il-qudiem se semmiħ. nsemmih. Imbagħad hawnhekk għandna ir-rata ta' suwiċidju u qatt fl-Ingilterra fejn ngħix u naħdem għal darb'oħra. Tistgħu taraw hawnhekk xejra pjuttost drammatika. Daqshekk ma rridx infisser li reċessjonijiet huma tajbin għal saħħitkom l-effetti pożittivi u negattivi sta jkun li ħassru l-xulxin Eh, hemm ċertu impatti negattivi fuq popolazzjoni li sed vulnerabbli, pereżempju n-nies li huma friskju għoli ta' qatt. Dak eżempju wieħed. Eżempju ieħor joħroġ minn dan il-studju riċenti illi kien eh, li wieħed mill-awtoritijom kien kien s sur Deaton fejn il-grafika turi illi il-rata ta' mortalità fi grupp ta' età partikolari f'numru ta' pajjiżi partikolari fost il-nis ta' il-nis ta' ġilda bajda uh, fl-Istati Uniti. Kif qed taraw, hemm bidla drastika fil-xejli ta' mortalità f'dan il-grupp ta' nies, sa tara il-mortalità minħabba mart ta' disperazzjoni fuq il-grafika fuq in-naħa tal-lemin, hemmhekk hemm għal gruppi ta' età differenti. Issa dan huwa qabel il-kriżi ekonomika. Però nistgħu ngħidu illi dan il-grupp ta' individwi għandu ċans eh, kbir li jkun affettwat minn insegurtà eh, ekonomika u minn qatt. Jiġifieri dan jidher bħal bidu ta' eh, kriżi tal-mortalità. Issa dan li semmejtu għadwar fuq terminu qasir, fuq terminu li jista' jkun l-istorja tinbidel mhux ħażin, b'mod partikolari meta nikkonsidraw il-żieda eh, fil-qatt fuq terminu twil. Kwistjoni oħra, il-mortalità huwa indikatur eh, pjuttost dirett eh, faċli li tkejlu, però huwa indikatur kifet ngħid li ma jurinix kollox, ma jidinix per eżempju fuq eh, affarijiet dwar is-saħħa tal-tfal, per eżempju, li għad statistika li mbagħad toħroġ wara deċenji. Mela dwar ir-riċessjoni u l-diżugwaljanza fis-saħħa. L-effetti ta' saħħa jistgħu influenzati mill politiki nazzjonali u l-varjazzjoni bejnietom u hekk niġu għall kwistjoni tal-workshop tal-lum. Nafu illi kien hemm ċertu bidliet anka fuq terminu qasir skont il-mod kif il-pajjiżi wieġbu għal kriżi finanzjarja. Per eżempju, nafu li minn riċerka fuq terminu twil illi il-politiki ta' stati ta' benesseri għandhom ehm, effett mhux ħażin, ma dan l-effett għal darba jvarja. varja. Issa din il-grafika wek li toħroġ minn artiklu riċenti u eh, fl slajt tista' taraw minn fejn ġiet din ir-riċerka jiena u turi eh, afas konċettwali għall-effetti fuq is-saħħa fil-kriżi finanzjarja u tistgħu taraw li fuq kull livell għandkom ehm, l-espożizzjonijiet, il-proċess u il-riżultati. L-għażliet politiċi jagħmlu differenza. Is-sistema tema ta' s-saħħa hija influenza waħda biss, ma hija influenza verament importanti. Ġviri għawek, il-messaġġ prinċipali huwa illi l-azlit politiki jagħmlu differenza. L-impatti tal-kriżi finanzjarja jistgħu jiġu moderati minn politika soċjali jew inkella jistgħu jitarqu minn austerita u tnaqqis fil-infiq fis-servizzi tal-benessri. Fil-fatt ċertu studjużi wrew illi hemm korrelazzjoni bejn pajjiżi illi eh, nefqu ċertu ammont ta' flus fuq eh, programmi għall-impjiegi u ir-rata tal-suwiċidju tagħhom. Il-messaġġ prinċipali rrit nħallilkom illum huwa illi il-finanzi pubbliċi huma kwistjoni ta' saħħa pubblika. Fil-fatt studju li kien iffinanzjat mill-Komunità Ewropea huwa l-istudju Sofi. Dan l-istudju analizza b'mod separat l-effetti tal-riċessjoni u l-effetti ta' programmi ta' austerità fuq eh, rati ta' mortalità partikolari fi 23 pajjiż Ewropew. U għawek għal darboħret naraw eh, il-mortalità li u indikaturi li ma jinkludix kollox. Kif semmejt qabel, meta tħares lejn il-qat waħdu, aktarx il-parlament tara li innaqqas xi ftit il-mortalità kif qed taraw fuq naħa tax xellu kantkom il-tnaqqis fir-rata ta' mortalità. Iżda minn-naħa l-oħra meta tħares lejn l-effetti tal-awsterità illi huma irranġati skont l-effetti tal-qad taraw illi hemm il-żieda sostanzjali fil-rata ta' mortalità. Sfortunatament, il-karta xjentifika li tispjega l-metodoloġija kollha da ma ġietx ippubblikata, imma hemm xi aspetti oħra tal-istudju li iva ġew ippubblikati. U kien hemm reviżjonijiet tajbin tagħhom. Ħala du issa ċertu każijiet speċifiċi. L-ewwel wieħed aktarx familjari miegħu diġà għan nitkellmu dwar Greċja fejn kien hemm talba fuq li jiġi stabbilit limitu massimu għal l-infiq pubbliku fis-settur tas-saħħa bħala parti mill kondizjonijiet tas-salvataġġ. Ma ma kienx hemm l-għażla li jinżamm l-status quo imma eh, Joseph Stiglitz li kien rebaħ il-Premju Nobel kien saqsa għalfejn iċ-ċittadini għandhom iħossu l peace ta' dan il-programm ta' bailout meta fil-fatt dawk li ħedu benefiċċju minnhom huma il-kumpaniji privati. Dan huwa eżempju ċar ta' kif it-tnaqis fil kondizjonijiet tas saħħa huwa direttament relatat mal-austerità. Dina mhijiex sitwazzjoni ideali għaliex aktar xaw aktar għazida fil-rati ta' suwiċidju għal darboħra minn artiklu Lancet joħroġ twissija, toħroġ twissija fuq il-konsegwenzi li jista' jkun hemm. Eh, Każ ieħor partikolari, Spanja u l-Portugal fejn eh, għandna ħafna effetti fuq is-sistema tas-saħħa jista' jkun l-impatt idum ftit ma jidher u kien hemm karta eh, pubblikata reċentament f'ġurnal partikolari illi juri illi diġà hemm impatti negattivi fost il-popolazzjonijiet vulnerabli, ġifiri dawk l-individwi li semmejt qabel fejn l-effetti forsi ma joħorġux f'termini ta' rata ta' mortalità imma f'termini ta' indikaturi oħra. Xi ħaġa oħra illi forsi ma tantx hija familjari, però eh, dan huwa każ ta' fejn ngħix u naħdem ġifieri ir-Renju Unit fejn il-gvern qed jissuġġerixxi li naqqas l-infiq pubbliku bħala perċentwal ta' prodott domestiku gross għal livell ta' qabel il-2002 ta' qabel ma aħna stabilixxejna is-Sistema Nazzjonali tas-Saħħa tagħna. Illi jerġa' jilura għad-daqs tal-liżar illi kienaw f'dan f'ħafna ġenerazzjonijiet u li ser jolqot blarmot il dawk in-nies illi huma l-inqas f'saħħithom. Għawek għanna grafika fej qed taraw fuq il-lassi eh, vertikali il-perċentwali li ser jittieħed minn ekonomiji reġjonali imbagħad fuq il-lassi orizzontali qed taraw il-perċentwal tal-iżjed żoni patuti ehm, fir-Renju Unit dak huma fuq l-iżjed naħa tal-lemin. U kif qed taraw din il-tendenza tolqot eh, l-iżjed reġuni f'qar l-ar. Barra minn hekk qed tolqot ukoll li żjed mhux biss li se taġuni fqar iżda anke li żjed dawk morda. Fuq dan f'dan il-grafika taraw fuq l-assi vertikali il tnaqis eh, it tnaqis fil-budget per capita Umbat fuq l-assi orizzontali il-rata ta' mortalità prematura għal kull 100.000 persuna kif eh, anka fil-kas kif rajna fil-kas li jħor fuq in-naħa tal-lemin hemm li żjed nies eh, batuti. U kif qed taraw hemm relazzjoni pjuttost ovvja. Konklużjonijiet, il-diżugwaljanza ekonomika u politiki soċjali jagħmlu differenza dal-boħra dan nafuħ minn ċertu litteratura li nħarġet fl-Istati Uniti, bħal per eżempju dik ta' Krieger, u minn tendenzi li rajna fir-Renju Unit. Issa din il-grafika din hija bbażata fuq eh, informazzjoni li għandna biss minn ċertu perjodi speċifiċi u mhux l-informazzjoni li kellna kienet tal-istess kwalità. Iżda, tistgħu taraw li hemm xejra pjuttost ċara b'mod partikolari flejn l-aħħar biċċa tal-grafika fejn qed taraw li l-diżugwaljanzi tas-saħħa eh, bdew jiżdiedu li żjed lejn l-aħħar ta' snin sebgħin Interessanti li meta tqabbel din il-grafika ma' grafika oħra li turi x-xejriet fil-diżugwaljanzi ekonomiċi għall boħra ġena bdejna mill-aħħar ta' snin 70, tista' tara illi hawnhekk ix-xejriet huma verament simili. Mela, biex nerġa' nirrepeti, l finanzi pubbliċi huma kwistjoni ta' saħħa pubblika. L-austerità tal-passat ta' bħalissa kellha Eh, numru ta' impatti fuq il-saħħa u kif qalu Stakler u Basu eh, illum dan istanaħ fuq skala kbira u hemm esperiment mhux bżonn jus fuq eh, ċertu individwi li qas il l-konsent tagħhom. Forsi qed nieħu naqqa' xi ftit mill-ħin tal-kellima ta' wara u niskuża ruħi għaliex aħna ma lħaqniex ftemna minn qabel fuq dan imma nixtieq inkompli ngħid illi l-awsterità qiegħda timmina id-dritt tas-saħħa fl-Ewropa b'mod partikolari għaliex tmur kontra l-prinċipju ta' non retrogression. Il-kwawtriċi tiegħi Claire Bambraw fil-fatt kien hemm min qal li fl-2013 il-Komissarju Għoli ta' Drittijiet tal bidem qalet l-istess ħaġa. Mela, ekkurejtkom ħafna materjal pjuttost pass maġġel biex insomma ħin tiegħi imma ħerqan inkalli nisma' mistoqsijiet iżjed tajt u sabir kalma l-kellima li misgrazzi. Muċċisima maħrefja, Signor. Grazzi l-Sur Schrecker. Interessanti ħafna. Għalix qed eh, juri il konsegwenzi fuq terminu medju terminu twil f'pajjiżi illi um, kollha kemm aħna nafu s-sitwazzjoni fihom x'inhi. Interessanti ħafna mela ngħaddi l-kelma direttament lis sinjora Ġilin Kelly illi hija esperta legali f'Milju illi ser titkellem fuq l-impatt tal-kriżi fuq il-dritt fundamentali għall-aċċess tas-saħħa u mediċini fi stati membri tal-Unjoni Ewropea fil-passat, fil preżent u l-perspettivi għal-ġejjieni. Mikrofonu għal-kellim. Skużani tajt il-kellim. Jena neġi, jena ġejta unek biex niprezenta studju li aħna minni għal sena li għaddi tal-Parlament Ewropew dwar l-impatt tal-krizi fuq id-drittijiet fundamentali jina se nippreżenta l-istudju mill-perspettiva tal-impatt tal-kriżi fuq aċċess għal kura tas-saħħa. L-istudju ifoka fuq l-impatti tal-kriżi ekonomika fuq il-xi ġittijiet fondamentali partikolari fil-xi stati membri tal-Unjoni Ewropea partikolari fejn tajna attenzjoni għal natura u l-impatt tal-miżuri ta' serita meħudin mill-istati membri wara il-kriżi ekonomika Mela fil-qosor nixtieq nintroduċi l-metodoloġija li tagħna, peress li l-kriżi ma affettwax l-istati membri kollha bl-istess livell ta' intensità. Is-sitwazzjoni f'xi seba' stati membri li ġew affettwati partikolarment mill-kriżi ekonomika ġew eh, osservati l-għażla tal-pajjiżi għandhom jirrappreżentaw is-sitwazzjoni totali tal-Unjoni Ewropea fejn qed inkopru l-taħlita tal-Istati membri li kienu qed jirċievu assistenza makroekonomika jew le mill-strutturi ta' finanzi tal-Unjoni Ewropea u fejn ikopru ħafna sistemi legali wkoll id-drittijiet li żiet affettwati fil-kriżi ekonomika kienu l-ekonomiċi u soċjali u s-selezzjoni ta' dawn l-iżjed affettwati ġew studjati fis-seba' stati membri kollha kemm huma. Id-dritt tal-kura tas saħħa kienet waħda l-iżjed li ntlaqtet. Kif tista' taraw l-għażla ta' stati membri kienet il-Belġu, ċipru, l-Greċja, l-Irlanda, l-Italja, Portugal u Spanja. Id-dritt tal-kura tas saħħa kienet kienu id-drittijiet li għazinna fis seba stati membri kienu l-dritt tal edukazzjoni għall-kura ta' saħħa, għal xol għall-pensjoni, għall-aċċess għall-ġustizja u għall-libertà tal-espressjoni u tal-assemblea. Kif testo taraw id-dritt tal kura ta' saħħa ġiet li ġiet u wkoll fost dik li ġiet ġiet affettwata waqt il-kriżi ekonomika. Il-kriżi fil-miżuri ta' serjetà kellhom ehm, effetti fuq eh, drittijiet oħra. L-istudju jagħtik idea tal-drittijiet li ġew affettwati, partikolarment xi stati membri pereżempju id-dritt tal-ilma, id-dritt drittijiet fix-xogħol u ehm, l-libertà tal-informazzjoni. Minħabba situazzjoni li kull ma jmur qed jinbidel fl-Istati Membri kien meħtieġ li naraw cut-off date data finali għal rapport tal-analizi li konan sinħejju u anki fil gwart ta' seba rapporti ta' seba stati. Aħna d-deċidejna li l-data finali kienet ta' 30 ta' ġunju tal-2014. U jekk kien hemm xi żviluppi kbar wara dik id-data wara li spiċċa l-istudju fil-frar, tal-2013 aħna mbagħad inkludejna l-metodi ta' riċerki kienu basati fuq sorsi disponibbli permezz tal-reviżjoni tal-literatura u rapporti u anki konsulenza ma' esperti fuq il-livell tal-nazzjonali u anki tan-Ewropea sa fid-dritt tal-kura tas-saħħa skont numru L-artiklu 12 fuq il-Kovenanti eh, eh, Internazjonali tal-Drittijiet Kulturali, Soċjali u Ekonomiċi id-dritt tas saħħa nisan nis għandhom l-ola l-ola dritt tal l-ola livell. Issa frigwa ta' drittijiet kulturali dawna jajtunna li dritt għas saħħa l-kura ta' saħħa partikolarament għanda tkun skont disponibilità l-accessibilità eh, accessibilità u anki skont il-kwalità. Anke qabel il-krizi kien hemm bżonn ta' tibdil strutturali fis-settru ta' kura tas-saħħa Il-kriżi fitret li il-riformi fis-settur kienu iżjed urġenti u il-weda ta' riforma fisret servizz aħjar iżjed l-irħis. U bekk il-kriżi eh, intlaqat bħala ehm, il-raġuni għal riformi meħtieġa li kienu ilhom meħtieġa fis-settur tal-kura tas-saħħa li stati membri kollha ehm, introduċaw il-dawn il-tibdiliet għal-kura ta' saħħa minħabba l-austerita u minħabba l-krizi ekonomika. Waqt li l-Belġu ma kienx hemm miżuri tangibli li ġew introdotti u ifriżaw il-budget tal-kura ta' saħħa, diversi miżuri fil-gwatt ta' titjib tal-aċċess tal-kura ta' saħħa ġew introdotti. Per eżempju, kien hemm introduzzjoni tal-miżata tal-proibizzjoni jew anke ta' miżata tal-, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal kmamar doppji fil-isptarijiet fil stati membri oħra kien hemm toħ sinifikanti fil-kura fil-baġit tal-kura tas-saħħa. Jekk ngħaddi għal miżuri tal-awtorità introdotti fil-istati membri li affettwaw il-kura tas-saħħa, dawna kienu jinkludi riformi fil-sistema tal-kura tas-saħħa, kien hemm eh, aċċess ristret tal-kura tas-saħħa fi Spanja pereżempju, aċċess għall kura tas-saħħa saret Ehm, mis-sistema universali kienet saret tiddependi fuq l-istatus tiegħek tal-impjeg. Il-miżati eh, t-parċipazzjoni ġew eh, introdotti għal xi servizzi, eh, servizz primarju għal testijiet laboratorju anki tal-kura ta' emerġenza u anki miżati ta' parċipazzjoni żdiedu kien hemm riorganizzazzjoni tal-isptarijiet u ta' min kien qed jipprovdi l-kura tas-saħħa, interventi fl-ispejjeż tal-drogi u ta' servizzi oħra saru dawna xiftit ftit minnhom kienu pożittivi, pereżempju l istas ħafna stati membri intervenaw fil-rigward tal-prezzijiet tal medċini ġeneriċi fissaw fissaw il-prezzijiet ehm, massimi għal xi farmaceutiċi kien hemm riformi amministrativi li ġew introdotti fil-Portugal pereżempju kien hemm tnaqqis fil- fil-allowances ta' taxxa u kien hemm żieda fil-insurance koll tal-kura tas-saħħa. Dawn miżuri kollha tal-austerità kellhom effett partikolari fuq il-dritt tal-kura tas-saħħa fl-istati membri osservati. l-ispejjeż fl-infiq fuq il kura tas saħħa kienet eh, tipprojbixxi l-kura tas-saħħa xi gruppi kien hemm ukoll pis finanzjarju wkoll ehm, il-miżati biex eh, biex eh, tagħmel u anki kien hemm żieda fil-miżati għal kura tas-saħħa. Kien hemm tnaqqis fin-numru tal-personal u faċilitajiet disponibbli. Kien hemm aċċess għas-servizzi li kien qed Eh, ostakolat, per eżempju, n-numru tal-sodot fil-isptarijiet tnaqqas li kien hemm żieda fil-ħinijiet ta' stennija l-appuntamenti u għal eh, biex tara tabib u anke għal kirurġija u anke minħabba żieda tal-pis finanzjarju u anke minħabba żieda fil-listi tal-istennija ħafna persuni kienu qed ifittxu alternattivi għal kura ta' saħħa pubblika kienu jużaw il-kura ta' saħħa privata jew xi servizzi tal-NGOs. Per eżempju fil-Greċja, kull ma jmur iżjed persuni jużaw il-kliniċi jew l-ispiżeriji eh, illi kienu eh, pubbliċi. Kien hemm ħafna li kien hemm bżonijiet medici li ma setaw, ta' nis li ma setaw xaffordjaw l-ispejs involuti jew li kellhom jivvjaġġaw il-bot. E, it is kellhom e, kellu effett fuq il-miżuri protettivi u preventivi kien hemm żieda fin-numru ta' tfal li kienu qed taqis numru ta' tfal li kienu qed jieħu til im kien hemm interventi fis-swieq farmaceutiċi kien hemm e, noqqas tal-mediċini dawn il-miżuri kollha ta' austerità kellhom impatt ħażin ħafna fuq il-gruppi vulnerabbli tal-popolazzjoni, pereżempju il-fqar, il-xjuħ, dawk li mandomx ken in-nisa dawna kollha ġew affettwati mod sproporzjonat mill-miżuri imposti. Issa se naddi għal l-istudju ta' partikolari tal-Irlanda xina kont l-awtriċi tal-rapport dwar l-Irlanda f'dan il-kas u fl-Irlanda pala riżultat ta' kriżi ekonomika, il-miżuri ta' austerita' introdotti kellhom impatt aħrax ħafna fuq id-dritt tal-aċċess għal kura tas saħħa ħafna ċittadini ħasbu li dina li zjed impatt inħassa hawnhekk il-miżuri ta' austerità introdotti kienu jinkludi il-tnaqis fil-finanzi għall-eżekutiv tal-Korea tas saħħa eh, fl-Irlanda hemm eh, Korea tas saħħa pubblika eh, kien hemm moratorju fuq il riklutaċ u promozzjonijiet fil-settur pubbliku dan wassal għal tnaqis fis-salarju fil-personal kienem fizijiet mżidin fuq il-pazjenti kellek tħallas għas-sodda għall-emerġenza, għall u anke għal riċetti per eżempju. Kienem zida fi spejjeż għal assigurazzjoni privata ta' kura tas saħħa dana kiena kienet importanti ħafna peress li ħafna jiddependi jiddependu fuq l-assigurazzjoni privata frigward tal-bżonnijiet tas saħħa u kien hemm tnaqqis fil-kura tas saħħa mentali. Dawn il-miżuri kollha ta' s-sirita introdotti fl-Irlanda għandhom impatti attwali u potenzjali fuq dawn id-drittijiet ta' kura tas saħħa l-eżekuttivi tal-kura s tal-pjan fil-pjan tal-2013 raw l-elu ta' ta' diversi eh, neħu ħafna sodot u ħafna ehm, servizzi tal-kura s-saxħa għal u minħabba l-tnaqis fil-fondi servizzi eh, minar bla ħlas, per eżempju il- ehm, in nes li iżuru id-djar minħabba l twelit eh, dawna ġew limitati ħafna l-isti tal-istennija żdiedu ħafna. U dana kien kollu marbut minħabba tnaqis fil-infeq u kien hemm it-tnaqis fil-pakketti tal- eh, kura tas saħħa minħabba tnaqis fl-infiq, kien hemm tnaqis fil suq tal-assigurazzjoni privata iżjed minn 200.000 persuni telqu minn dan is-so mill-ola mill-quċċata tiegħu fl-2008 kien hemm iżjed piżijiet li ntefgħu fuqhom ukoll. Fl-2013 pereżempju, kull persuna kienet titħallas xi mit euro bħala spejjeż miżjudin għall aċċess għall kura u għall medicini ta' riċetta. U fl-axħar nixtieq nisġerixi xi rakkomandazzjonijiet li intwaraw fl-istudju u dan għandhom jiġu imposti. L-ewwel net eh, tkun xi tkun tkun xikun l-ambitu jew lan ta' kull eh, ħaġa li tiġi introdotta il-kura tas saħħa dejjem għandha tkun kont l-istandards ta' disponibilità, il-koperta universalità, aċċessabilità u l il kwalità u l-accettabilità barra minnek interventi għad-dritti ta' kurs saħħa bebda mod għandhom jittervjenu fil-provizjoni tal provediment tal-kura tas saħħa l gruppi vulnerabli fil-popolazzjoni fuq il-livell iżjed eh, ġenerali ta' ġitti tal-bnedem intwera fil studio li għanna mpoġġu ġitti tal-bnedem fil-qalba ta' teħi ta' deċiżjonijiet u l-liġiet il-politiċi u l-miżuri fiskali għandhom dejjem ikunu bazati fuq l-istandards ta' ġitti tal-bnedem. Ringrazzjak, Sinjuri, għal attenzjoni ta'kom. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Grazzi ħafna. Tajjeb, ma nafx hekk hemm xi kollega li tixtieq titkellem. Thanks very much. Grazzi ħafna, Signora President, u grazzi ħafna għal dawk iż-żewġ prezentazzjonijiet li naħseb li jurrew biċ-ċar il-kuntest fejn il-petizzjonijiet li aħna rċevejna eh, qed jintbagħtu u bekk għandna nħarsu lura lejn l-impatt individwali tal-teħid tad-deċiżjonijiet eh, politiċi u naħseb l-impatt intwera biċċar, naħseb li inti u rejt il-kuntest biċċar, naħseb li fl-aħħar tal-preżentazzjonijiet wasal tal rakkomandazzjonijiet tal-politika u ta' idejat biex nimxil l-qoddim u ovvjament ħafna mill-politika tal kura tas saħħa hija taqa' taħt il-kompetenza nazzjonali tal-Istat membri, organizzazzjoni tal-sistemi nazzjonali tal-kura tas saħħa dawn huma kompetenza nazzjonali, hemm xi livelli Ewropej rigward tal-kooperazzjoni tal-kura tas saħħa pubblika iżda ħafna elementi strutturali jibqgħu taħt il-kompetenza eh, nazzjonali. Interessanti fir-riċerka li ma semmitx Eh, ma semmix l-eżempju tal-Olanda tal-Belġu li kienu qed jixtru flimkien id-drogi, il-mediċini bħala parti mill-mistin tal-efficienza u biex jiksbu prezzi tajbin u effiċjenza tajba eh, għal-beneficju. Eh, din hija ħaġa li tista' tiġi promossa fuq il-livell Ewropew. Kif aħna nikkooperaw mod transkonfinali mingħajr ma nagħtu iżir kompetenza lill-Unjoni Ewropea Iżda fl-istess waqt niżguraw iżjed kompetenza. Ħarristu lej eżempju oħra u mbatem il-kwistjoni pozittiva u kostruttiva intkom tajtna din il- din l-istampa kera ħafna fuq l-impatt tal-austerità fuq in-nies ordinarji li żied vulnerabbli fis-soċjetà tagħna dawnu kienu miżuri li laqtu li fqa reġunijiet li zjed u l-gruppi li zjed vulnerabli fil-pajizi din hija ħaġa li jiena żgur nara fil-kostituenza tiegħi fil-gwad tal-inugwaljanza fil-kura tas-saħħa. Kien hemm żieda qawwija ħafna fl-inugwaljanza f'dan is-settur. X'inhu ma tliet azzjonijiet ewlenin tiegħek biex tbiddel din ix-xejra u biex żgur imbidlu il rotta tagħna biex nindirizzaw l-ugwaljanza fil-kura tas-saħħa u nippromovu aġenda alternattiva. Din hija ħaġa biex tal-finanzi pubbliċi jew miżuri oħra illi għandhom jiġu promossi biex in-nies li aħna nirrappreżentawhom u dawk li batu petizzjonijiet najnuhom biex l-ħajja tagħhom tkun aħjar. Grazzi. Thank you very much for your questions. Grazzi safra dawk il-mistoqsijiet, mela dwar l-ewwel mistoqsija mill-kollega mill belġu dwar il-Belġju jiena ma ktibtux jiena rapport fuq il belġu u tantx għandi daqshekk informazzjoni fuq il-Belġju. Iżda naħseb li l belġu vera huwa eżempju tajjeb ta' pajis li ma naqqax il-kontribuzzjonijiet u l-fondi għas-saħħa pubblika anzi introduċa mizzata tal-proibizzjoni għal pazjenti illi kunu fik mamar maħatiħor li rridu jħassu massimu ta' ammont partikolari. Naħseb illi l-Belġi huwa verament eżempju tajjeb ta' pajis illi ma naqqax il- kontribuzzjonijiet mill-budget tas saħħa pubblika. Jekk tibgħat l-iktar informazzjoni bat nira nistan daħalhom fir-rapport issa dwar l-impatt fuq l-iktar nies vulnerabbli u l-ifqar nies fis-soċjetà dak kien punt li verament inħass fl-istati membri kollha li aħna konna t-nanalizzaw u dwar l-azzjonijiet li jistgħu jittieħdu iva jiena naħseb li hemm bżonn li jkunu investiti iktar flus fil-finanzi pubbliċi u fis-sistema tal-kura tas-saħħa pubblika ħalli aħna nippermettu lil dawn in-nies li huma vulnerabbli jew f'qari ikollhom għall-inqas il-livell minimu ta' kura tas-saħħa li huwa previst. U jiena nixtieq u nirrakkomanda illi u drittijiet tal-bniedem ikunu fil-qalba ta' tfassil tal-politika tagħna ħalli nevitaw illi il-miżuri politiċi jkollhom impatt fuq l-iktar gruppi vulnerabbli tas-soċjetà. Grazzi ħafna. Issa Sinjura Pitera. Grazzi ħafna, Sinjura President. Fil-fatt naħseb dan huwa rapport interessanti ħafna, iżda għandi daqsxejn ta' dubji problema tal-kura tas saħħajja li mhux dejjem ikunu l-mezzi finanzjarji li limitawna mhumiex dejjem nuqqas ta' miżuri finanzjarji u mezzi finanzjarji li jkun hemm jgħat eh, jillimita l-aċċess għal dawn is-servizzi. Il-Kummissjoni publikat fil-fat rapport dwar il-korruzzjoni f'dan il-qasam. U 28 stat membru kien analizzat u kien fil-fat is-settur tas-saħħa tal-kura tas-saħħa li kien l-iktar akkużat li kienem korruzzjoni. U aħna edin naraw li kienem pazjenti minn xtaq li ħalsu flussa biex jaqbżu nis per eżempju, iżda mux din biss hija l-problema, hemm problema illi hija diffiċli nikkontrollawha. Però Aħna nafu li hemm ħafna investigazzjonijiet u analiżi tat-tobba l-bina bżonn jew inkella isiru wkoll isiru wkoll xi xirri ta' tagħmir il-qasbis ikun hemm bżonn minħabba li pereżempju l-isptar partikolari kun xtara dak l-apparat l-qasbis jispeċjalizza f'dik it-tip ta' kura. U hemm ukoll pazjenti jew nies li joffru anka vjaġġi jew xi ħaġa partikolari sabiex iġaħmu li tabib ħalli jkun jista' jagħtihom xi mediċina li huma jkunu jixtiequ. Ġifieri aħna qegħdin naraw li s-sistema tal-kura tas-saħħa f'ċertu stati membri Miex daqsik trasparenti daqs kif aħna nixtiequ, aħna nistgħu ngħidu wkoll li l-ispejjeż ta' servizzi jistaw jizdiedu minħabba li l-flus għedin jitefqu xorta, iżda aħna maħniex għedin noqdu attenti għal kwalità ta' dawn is-servizzi fil-qasam tal-kura tas-saħħa u qabel ma nitkellmu fuq l-aċċess li għandhom il-nis is-soċjetà servizzi rridu nsaqsu l-mistoqsija li nanfusna dawn is-sistemi tal-kura tas-saħħa. Jaħdmu tajjeb Jiena rajt il-rapport fuq il-Greċja u l-Kommissjoni Ewropea ridet tikkaratterizza u b'xi mod tiddiskrivi fil-korruzzjoni li hemm fil-Greċja u ħarġet blan biċ-ċifra ta' 33 biljun euro li huma flus li jintalfu minħabba l-korruzzjoni. U jien ma naħsibx illi dan mhuwiex qiegħed jieħu konsiderazzjoni t-tip ta' servizzi. Iżda il-problema hija ħafna drabi il- situazzjoni hija li s-servizzi qed imorru l-baħar iżda l-flus qegħdin dejjem jiżdiedu li qegħdin jintefqu jinterfu fil-kuritur midlama tal-korruzzjoni. Grazzi ħafna. Iva naħseb nistgħu nisimgħu l-mistoqsijiet u mbagħad nisimgħu tweġiba eh, kompleta ta' dawn il-kummenti kollha. Peter Jar, Iva. Jiena fil-fatt naħseb nista' ngħid illi l-aċċess għas-servizzi tal-kura tas-saħħa dan huwa dritt tal-bniedem Din xi ħaġa li fil-fatt eh, ili nismaħħa dina għattajt li sinsanu naħdem ma' soċjalisti u dawn kienu kollha affarijiet jina għax 30 sena taħt il-sistema ta' soċjalizmu allura il-dritt ta' kol saħħa kien dejjem b'xejn ukoll. U eh, DDR ma setetx dejjem tixtri ċertu tamir u n-nies mietu minħabba Inni ma kienx hemm rizorsi finanzjarji sabiex jinxtara ċertu ta' ċertu mediċina, ġifier minn li s-sistema kienet b'xejn, xorta li kura ma kienx ċettinata kif suppost. Jiena naħseb illi wieħed forsi għandu jara li issir analiżi ta' effiċenza ħalli naraw aħna eżattament x'inhuwa l-obbligu tagħna. Ħalli naraw x'jista' jsir. Jekk pereżempju nħarsu lejn l-Unjoni Ewropea, jekk ngħidu wara biċċa tagħna dak li qed jiġi fis-sistema tal-kura tas-saħħa tagħna jekk din ħaġa taħdem tajjeb f'pajjiżna lina ma jinteressana xejn dak li qed jisir f'pajjiżi oħrajn. Però jiena naħseb li rridu nitkellmu wkoll fuq ir-rabta tal- assigurazzjoni privata vis-a-vis l-standards u servizzi li jenataw fil-sistema pubblika minħabba li rridu nejdu illi kullħat għandu aċċess għanna nuqqas ta' rizorsi finanzjari jizda iktar u iktar għedin naraw illi għanna iktar anka mezzi u medicini. kien hemm fil-fatt persuna li mitni anka minħabba l-każ ta' eh, trasplant ta' organi. U l-affari u kienet ikellimni fuq is-sistema iżda fil-fatt aħna din nitkellmu fuq persuna li kellu l-vizzju tal-xorb. u kien persuna zazua u iżda l-organu tiegħu kien jagħtin eret malajr u minn floku fil-fat kienem persuna illi taħtu l-organizza li kien iktar ikbar minnu, jifa nafu li għet nitkellmu fuq drittijiet tal-bniedem, iżda aħna irridu naraw li fil-sistema tal-kura tas-saħħa jridu dejjem naraw li kunem hemm Naturalment dejjem il-verifika li jekk hemmx korruzzjoni jew le, naraw jekk eh, hemmx sistema effiċenti u naraw li dawk il-ħaddiema kollha li jaħdmu f'dan is-settur ikunu qegħdin jagħmlu l-aħjar li jistaw ħalli verament ikun hemm l-aħjar tip ta' kontribuzzjoni l pubbliku u l-ċittadini meħabba li huwa dritt tagħhom. Isna Biserra, grazzi ħafna Sir President Iva l-ewwel qed jiena nixtieq li nirringrazzjak ħafna tal-li organizzajt dan il-workshop minħabba li naħseb li huwa importanti ħafna li aħna nqisu il-perspettiva taċ-ċittadini nittama ħaniprofa nċaqlaq il-mikrofonu ħalli forsi tismawni aħjar. Iva l-impatt tal-kriżi ekonomika fuq ċittadinu l-aċċess tagħhom għall-mediċina u għall-kura medika jiena naħseb illi hawnhekk f'dan il-workshop irridu nitkellmu biss fuq il-konsegwenzi tal-tnaqqis ta' fondi matul il-kriżi, ġifir fuq l-aċċess tal-mediċina u l-kura tas-saħħa, iżda fl sessin irridu naraw li jkun hemm titjib għall aċċess tal-mediċina, naraw kif nistgħu aħna ntejbu il-modelli tal-privattivi kif ukoll id-dissin tal-pakketti. Issa dwar l-aċċess tal-kura tas-saħħa naħseb li hemm bosta stati membri tal-Unjoni Ewropea li naqsu b'mod drastiku fil-budget l-allokazzjoni għal-kura tas-saħħa u s-sanità bejn is-sena 2012 u 2013 kien hemm allokazzjoni jinqas ta' 16% ta' fondi fil-budget bi 10 miljuni euro inqas kien hemm iktar eh, fil-fatt żdida fid-dewmien għal kura il-pazjenti kellhom jistennew iktar u anka kien hemm problemi bil-assigurazzjoni iżda aħna rridu naraw eżattament x'kienu wkoll konsegwenzi fuq it-tfal. Għandna biżżejjed profi xjentifiċi li rrid nistgħu naraw li hemm ħafna faqar fost it-tfal li żdied fi Spanja illi dan hija taħalli effett kbir fuq it-tfal, speċjalment f'din l-età vulnerabbli ħafna tagħhom. U dan qed jgħidu wkoll l-awtorità sanitarja. U qed naraw il-popolazzjoni ta' tfal qed jgħixu f'kundizzjonijiet għar mis-sena 2008 minn dubdi il kriżi ekonomika u finanzjarja u anke l-ħajja tagħhom u s-saħħa tagħhom hija għar. Aħna mhux biss qed nitkellmu fuq drittijiet u l-garanzija li huma jkollhom aċċess għal kura tas saħħa u l-medicina, iżda rridu nagħtu l-itfal priorità sabiex ikollhom dan l-aċċess. Naħabba illi din hija xi ħaġa li fil-fatt hija stabilita anke fit-trattati Ewropej. Parti minn hekk sma oħrajn u partijiet oħrajn tal-popolazzjoni li hija wkoll eh, vulnerabbli li huma l-anzjani li għandhom iktar minn 65 sena naħseb li wkoll iridu jingħataw protezzjoni partikolari. Iżda aħna rridu nieħdu wkoll pass politiku ħalli garantixxu li dawn id-drittijiet li għandhom iċ-ċittadini jkunu rispettati dejjem, ma parti minn hekk jiena nixtieq li nieħdu konsiderazzjoni wkoll l-idea tal- kopertura universali tas sanità aħna nixtiequ li kulħadd jirċievi s-servizzi tal-kura tas-saħħa li għandhom bżon minnajr ma jkollhom iħallsu ħafna flus. Iżda dan jiddibend fuq ħafna rekwiżiti, ġifieri li jkun hemm bissiet finanzjament min-naħa tal-gvern, jekk ikun hemm finanzjament ta' servizzi tas-saħħa, ta' kura tas-saħħa b'mod speċifiku, apparti minn hekk irid ikun hemm ukoll servizzi oħrajn li għandhom xie għassu ma' dak li ħan iddiskutu ġifieri il-diskussjonijiet fuq il-privattivi u disin tal-pakkjar ta' dawn il medicina u għanka dwar il-nis dizabilta. jina naħseb li hemm bżonn li jkollna xi tip ta' gwida ħalli nkunu nistgħu niftemu fuq dak li qegħdin nitkemmu dwaru meta qegħdin nitkellmu fuq il-prioritajiet li rridu nistabilixxu ħalli naraw li l-aċċess għall kura tas-saħħa u s-servizzi tal-kura tas-saħħa għat-tfal tkun dejjem garantita. Signora Evi, Iva anka jien għandi mistoqsija, xtaqt konna naf jekk joġbok. L-ewwel nett hija xi ħaġa interessanti ħafna dak li qed u l-preżentazzjoni tiegħek. Xtaqt nkun naf apparti mill-provi xjentifiċi illi għanna dwar l-impatt fuq is-saħħa ta' ċittadini tal-politika tal-austerità li l-kol nafu sew fiex jikkonsistu. Jina nishtiq nifakkarkom fuq il-ftejjim ta' skambju ta' negozju ħieles dwar bħal TTIP li jista' jkollu impatt ukoll fuq is-sistema tal-kura tas-saħħa. Jista' jkollu impatt ukoll fil-mediċina, fuq il-privattivi u anka l-aċċess tas servizzi kif taħsbu li ftehim bħal dan jista' jkollu impatt fuq is-saħħa ta' ċittadin minħabba li naturalment kulħadd huwa inkwetat ħafna fuq din. Grazzi. Iva, nistaw naddu issa sabiex nisimaw tweġiba l-mistoqsijiet u jena nishtiqnejt ngħid li dwar il-mediċina forsi mhux għan eh, nirċivu tweġiba issa, sta forsi fil-panel li mis, mħabbar il sur Lemata fil-fatt kella propju fuq dan il-punt. Ħajtkellem fuq it-tema tal-organizzazzjoni ta' sistema ta' organizzazzjoni tal-kura tas-saħħa u naraw jekk huwiex meħtieġ li kunem hemm din il-coverage universali. U dak li qalet is-Sinjura Besserra dwar ir-referenza li għamlet ta' drittijiet ta' tfal u l-aċċess ta' priorità li rtinata għal tfal. Jiena nixtieq nagħmel mistoqsija minħabba li aħna konna tin nisaqsu lil nafusna x'issa nagħmlu perspettiva politika. U fil-fatt kien hemm ukoll punt li għandu x'jaqsam ħafna mal-politika, bħal pereżempju l-aċċess ta' il-garanzija tal-aċċess universali tal-mezzi ta' kura tas saħħa tal-mediċina u aħna nistgħu ngħidu illi b'mod konkret il-Konsell tas-sena 2006 stabilixa ċertu prinċipji u valuri li aħna rridu nipproteġu l-istati membri kollha għandhom iżommu f'moħħom dawn il-prinċipji f'dak li għandu x'jaqsam il-politika tal-kura tas-saħħa, l-aċċess għall sistema il-sistema illi tipprovdi servizzi ta' kwalità tkun effiċenti jina naħseb illi naturalment minħabba l-pressjoni ekonomika ħna rajna illi il-prinċipju ta' universalità huwa importanti ħafna u li huma ħtieġ ukoll. U għaparti minn hekk aħna smajna il-żewġ rappreżentati kemmuna fuq l-ispejjeż ekonomiċi. Meta qed nitkellmu fuq il-garanzija ta' drittijiet fundamentali u jekk aħna nistgħux niggarantixxu dan għal kulħadd ħafna u wkoll fil-Kostituzzjoni Ewropea aħna naraw li dan jissama ħafna fil-kontest tal-ekonomija, aħna rridu nitkellmu fuq dawn l-affarijiet minn perspettiva ekonomika, rridu naraw fil perjodu itwal ta' żmien u kif ukoll fil-perjodu iqsar ta' żmien naraw li nkunu nistgħu niggarantixxu dawn l-affarijiet, dawn l-affarijiet li rridu nikkonsidraw l-impatt ekonomiku fuq dawn l-affarijiet minħabba l produttività l-istennija eh, għal-ħajja, kemm jista' jgħix eh, persuna. L-mistoqsija tiegħi hija dwar konsegwenzi ekonomiċi, ġifieri hemm bżonn li aħna nieħdu azzjoni mill-perspettiva politika min-naħa tagħna ħalli nigarantixxu dawn id-drittijiet, ġifieri importanti li nżommu f'moħħna din il-perspettiva ekonomika. Jiena naħseb li jekk nżommu dan f'moħħna forsi nistgħu għalmenu ninsistu fuq il-minimu li għandu jisir mill-perspettiva Eh, ekonomika u politika ħalli aħna nkun nistgħu niggarantixxu dawn id-drittijiet. Jiena nisajdilkom ukoll li kien hemm rapport li kien ippubblikat li naħseb li kien interessanti ħafna minn HSR Illi qari li jekk tintilef din l-universalità dan il-prinċipju li aħna kellna f'pajjiżi bħal Spanja, dinja ta' xej ta' problema kienet ħajkun iktar diffiċli mill-perspettiva ekonomika li neħu l-immigranti mill-sistema tal-kura tas-saħħa milli aħna jerġa' jkollna l-prinċipju ta' universalità. Jiena naħseb li rridu noqogħdu attenti ħalli niddiskutu sew l-impatti ekonomiċi illi għandhom fuq is-sistema tal-kura tas-saħħa ma nafx issa naħli fidejk sabiex eh, twieġeb. Thank you, Madam Chair. Grazie ħafna, Signor President, naħseb illi għandek ħafna materjal, ħafna suġġetti biex torganizza ħafna workshops u kol dwar dawn is-suġġetti kolli ngħid. Aħna qegħdin nippruvaw inħeġġu l mexxejja politiċi anke fir-Renju Unit sabiex jieħdu ssib dawn il-punti ma tantx kellna suċċess fuq il-livell nazzjonali kolli ngħid. Jiena ħanipprova nsemmi żewġ punti fuq dawn il-mistoqsijiet li semmew l-ewwel fuq il-ftehim il ftajim il ftehim dwar negozjati kummerċjali. Hemm ħafna tħassib fuq dawn il-ftejn speċjalment dawk li għandhom il-dispożizzjonijiet li fil-fatt jipprevedu ċertu out of court dispute settlements jina naħseb illi din hija xi ħaġa li vera tista' taffettwa il-sistema tal-kura tas-saħħa sa dwar dak illi għall-Onorevoli Darling, jina nishtiq illi nsemmi punt wieħed li mhux ħan nejjikom iżda il-finanzi pubbliċi u l-kwistjoni ta' sistema tal-kura tas-saħħa naħseb illi jista' jkun rifless mod elokwenti ħafna f'dak li intqal mill-kollega li semmit il-punt ta' dritt ta' tfal bejn il-pajjiżi tal-OECD hemm differenza fuq eh, il-faqar fost tfal jekk inħarsu lejn miżura eh, li fil-fatt tista' tintuża biex jitqablu l-pajjiżi. Il-gvernijiet għandhom miżuri partikolari fuq dawn il-problemi u naturalment dawn huma affarijiet li ikollhom effett u konsegwenzi fuq il-kura tas-saħħa pubblika. Iva, dwar din l-ewwel mistoqsija li saqsejtuni fuq il-korruzzjoni u s-sistema tal-kura tas-saħħa naf li hemm ħafna korruzzjoni, speċjalment fil-sistema tal-kura tas-saħħat fil-Greċja u din hija problema kbira. Anka sabiex in-nies ikollhom aċċess għall kura tas-saħħa fil-Greċja, naħseb li sabiex niġġieldu kontra din il-problema s-sistema tal-kura tas-saħħa trid tkun ikkontrollata aħjar. Minnaħa tal-eżekuttivi tal-eżekuzzjoni sistema eżekuttiva fil-Stati membri. jekk jinstab kas konfermata korruzzjoni hemm bżonn li jkun hemm sanzjoni li tkun stipulata ħalli niġġieldu kontra korruzzjoni u anka naraw illi jkun hemm aċċess aħjar ċittadini għas-sistema tal-kura tas-saħħa fil-Greċja. Jien naħseb li hemm nuqqas ta' effiċenza fis-sistema tal-kura tas-saħħa f'bosta stati membri. Il-finanzi pubbliċi naturalment għandhom jittejbu iżda fl-istess ħin iridu niskuraw li hemm sistema ħjar tal-kura tas-saħħa fl-Irlanda fis-sena 2005 l-eżekuttiv, livell eżekuttiv kien stabbilit fil-qasam tal-kura tas-saħħa u minn dakinhar law kien hemm ħafna problemi, ħafna bidliet fil-tim ta' ġestjoni u ħafna bidliet oħrajn illi waqfu u xeklu l l-aċċess għal kura tas saħħa ġifir minn flok solvejna problemi, ħloqna problemi ġodda. U aħna qegħdin naraw li għandna bosta tobba u infermiera li huma kwalifikati ħafna fl-Irlanda iżda qegħdin isifru jmur jgħixu u jaħdmu band oħra minħabba illi l-paga jaħjar, is-sistema jaħjar, ġifieri naħseb li għandna jkollna sistemi iktar effiċenti tal-kura tas-saħħa li bekk aħna niġildu favur aċċess aħjar għal kura tas-saħħa u naraw li l-finanzi pubbliċi jintisaw bl-aħjar mod. Grazzi. interessanti. Grazzi, interessanti ħafna. sit l lura skont il-ħin u għat fadal tlet esperti intervjenu. Mela se sena dottini parti ta' dan il-workshop, ġifiri, nippruvaw insibu soluzzjonijiet biex naffaċċaw l-sfidi li għanna għoddimna. Kif nistaw nindirizzaw dan il-problemi eh, li għanna għoddimna? Pala l-Unjoni Ewropea u pala Stati Membri l-ewwel qed kellem is-Sur Fernando Lamatelo u tal-istudju aċċess għas servizzi tas saħħa fl-Unjoni Ewropea. Dan huwa qed jitkellem minnhom tal-Kummissjoni Ewropea u se jitkellimna dwar kriżi ekonomika u l-aċċess tal-mediċini fl-Ewropa. Grazzi, President. Għalija huwa unur li nista' nipparteċipa f'dan il-dibattitu tant importanti. Kif eh, tiġant għal mill eh, mill-kellima ta' qabli għanna problema iġifiri illi fl-Europa fil-Stati Membri ta' Unjoni Ewropea għanna problema ta' aċċess għal servizzi ta' saħħa ta' kwalità tajba u dan huwa kalkulat li hemm 18 il miljun ruħ li ma rnexxilhomx ikollhom aċċess għal eh, kura li għandhom bżonn. Ġifieri qed imorru kontra dritt tal-bniedem għas-saħħa f'pajjiżi fejn hemm eh, tħul medju jew dħul għoli. U dan għalfejn qed jiġri. Se nifoka fuq żewġ aspetti l-ewwel nett għandek it-tnaqqis fil-budgets pubbliċi illi diġà semma u t-tieni mbagħad il-prezzijiet ola tal-medicin olja tal-medicini il-ġodda illi huma wkoll ostaklu għal eh, servizzi tas-saħħa. Bil-2008-2013 iżjed minn nofs il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea naqsu il-budgets tas-saħħa tagħhom. Ehm, u dan fis-settur tal-farmaceutiċi fisser li kun hemm żieda fil-kopagamenti illi ehm, tneħew ċertu eh, medicini u illi intilef ukoll id-dritt ta' eh, li inti tikseb ċertu mediċini. U għalfejn kien hawn dan it-tnaqqis fil-budget ta', ta servizz tas saħħa. Eh, tnaqsu mal erba elf euro mill-budget eh, għas-saħħa. Iżda apparti minn hekk ħafna pajjiżi fl-istess ħin kienu qed jallokaw triljun euro sabiex ehm, ikunu jistaw jiffinanzjaw l-istituzzjonijiet finanzjarji li jkunu qed f'sitwazzjoni ħażina. Fl-istess ħin fil-pajjiż tal-Unjoni Ewropea hemm frodi fiskali illi skont eh, kalkoli tal-Komissjoni jilħaq triljun euro. Iġifieri qed nitkellmu dwar li nigarantixu l-aċċess għas-servizz tas-saħħa jrid nitkellmu wkoll dwar il-ġlieda kontra l-frodi fiskali u dwar li nsaħħu eh, sistema fiskali li kolla eh, dimensjoni progressiva ġifieri u bilanċ bejn l-ekonomija u l-finanzi u l-bqija tas-soċjetà. Issa il-prezzijiet tal- mediċina għalfejn huma daqshekk kolja u hekk ukoll bilanċ eh, intilef bil-bilanċ prezzito li ħafna ta' mediċini ġodda illi itelfu mill-aċċess għal mediċini. Para minnek ineħu ċertu ehm, risorsi bżon jużi sabiex titratta l-problemi ta' s-saxħa ta' luf ta' nis u ipoġġu friskju il-sistemi ta' s-saxħa. Issa dawn il-kumpaniji jipruvaw ipoġġu l-ola prezz suq miftuħ, skont ir-regoli tal-kompetizzjoni, il-prezzijiet jinżlu u jersqu lejn il-prezz tal-produzzjoni. Iżda, fis-snin 60 u fis-snin 70 il-gvernijiet kienu approvaw il-privattivi tal-mediċini biex biex jiproteġu l-kumpaniji u allura tawhom esklusività fuq dik il-mediċina u monopolju u allura dawn il-kumpaniji jistaw iżommu ftit iżjed flus għal mediċini tagħhom biex impattu għal dak li jonfuq fir-riċerka. Imma f'dan l-aħħar snin eh, dawn il-kumpaniji farmaceutiċi użaw dan il-monopolju biex poġġu prezzijiet wis għoljin, wis ola minn dak li wara ġonevoli u il-gvernijiet mamlu xejn fuq dan. tu eżempju. Skont eh, rapport dwar l-epatitis C fl-Istati Uniti, l-ispiża ta' riċerka għal dan il- għal dan it-tip ta' medicina laħqet 942 miljon dollaru. Imma il- meta bijaw dan il-medicina daħlu biljun dollaru kull xar, ġifiri il-kupraw il-flus il nafqu u ħafna iżjed minn hekk il-prezz tal- eh, din il-medicina għandu jitnaqqas. Ġifiri, la darba l-kumpanija xila tifdi dak li nefqet fil-riċerka imbagħad tista' tbaxxi l-prezzijiet biex bekk nevitaw eluf ta' imwiet fl-Unjoni Ewropea u ħafna tbatija, ma dan għalfejn ma jsirx. Importanti naraw li meta rajna illi il-prezz tal-riċerka ma jiġġustifikax dan il-prezzijiet għalin ħafna, il-kumpaniji privaw jitkellmu dwar il-konċett tal-valur, dwar il-prezz ta' Eh, mediċini oħra simili li qabel kienet ġiet autorizzata wkoll u l-autorizzata ta' l-autorizzazzjoni ta' eh, mediċina oħra, imma b'daqshekk ma jġustifikawx il-monopolju. Imbagħad hemm il-kwistjoni tal-finanzjament eh, tal-mediċini. Dan il-prezzijiet jien jagħti sinjal lil suq biex bekk iżidu l-prezzijiet tal-isħma bekk ehm, jiksbu jizjet flus fuq il-borza fuq is-suq finanzjari. U bekk il-medicina tkun qed tintuża bħala prodott finanzjarju kif qal b'mod ċar Martin Shkreli fil-każijiet ta' Turing u Kalobajos. Ta' minn li dan il-modell ta' finanzjament mhuwiex effiċjenti Kien hemm xi parlamentari li tkellmu dwar dan dwar il-kwistjoni tal-effiċjenza. Dan huwa din hija sistema mhux effiċjenti għall-Unjoni Ewropea hija effiċjenti ħafna għal kumpaniji farmaceutiċi imma għas soċjetà illi qiegħda mm, wara kollox tiffinanzja dan il-mudell mhijiex effiċjenti. Hemm ċertu effetti ħżiena li jistgħu jiġu evitati illi mill-Unjoni Ewropea huwa maħsub illi eh, jilħqu il-80 biljun euro. Allura, dan il-modell illi ta' finanzjament għal-riċerka mhuwiex stant effiċenti. Kiku natu finanzjament dirett għal riċerka u mux il-kumpaniji provaw jiġbru l-flus billi jagħmlu prezzitora tal-medicina, inkun għadin nifrankaw ħafna flus. Pero dan almenu wasal sabiex wasal sabiex ikonna żied innovazzjoni, sabiex ikonna mediċina żied disponibbli. Kull sena fl-Unjoni Ewropea imutu 25,000 persuna għaliex m'għandhomx trattament ta' antibiotiċi illi jaħdem. Effetti oħra ta' dan il-modell li limita disponibilità ta' mediċina huwa il ċertu mediċini jdumu ma ikunu disponibbli fuq is-swieq għaliex il-pajjiżi ma jistawx ħalsu l-prezzijiet li qed l kumpaniji u illi ċertu mediċina li hija effettivi ehm, U mbagħad hemm innuqas ukoll ta' eh, provvista ta' mediċini lill-istarijiet u lill-ispiżeriji. Allura dan il-mod kif niffinanzjaw l-riċerka għandu eh, problemi oħrajn ukoll għal xiem hemm ċertu duplikazzjonijiet ta' riċerka, duplikazzjoni ta' riski għal dawk il-pazjenti li jieħdu ehm, sem fil-testijiet li jsiru u kwistjonijiet oħra. Hemm xi mudell ieħor fl-2010 kun senta mis-sistema tal-Unjoni Ewropea talab li jkun hemm eh, possibilità li eh, jkun hemm separazzjoni bejn il-finanzjazzjoni, il-finanzjament għar-riċerka u s-sistema ta' kif jiġu fissati l-prezzijiet. Issa din ir-riflessjoni tista' tapplika wkoll fl-Ewropa li xawek laqqas ma nistgħu aħna nifilħu inħallsu l-prezzijiet tantolja ta' dawn il-mediċini, qed nitkellmu aktar pjattaforma ta' riċerka pubblika Ewropea fejn eh, ikun hemm koordinament bejn it-timijiet mediċi, ikun hemm riċerka miftuħa u il-mediċina timbieħ bi prezz ġeneriku. Issa fil-waqt li hemm riflessjoni dwar dan il-possibilità, hemm ukoll xi miżuri oħra li jistgħu jiġu ehm, adottati. Diġà semmew xi ftit minnhom. Fil-fatt waqt il-kriżi kien hemm xi miżuri pożittivi bħal pereżempju ehm, analiżi iżjed stretta tal-finanzjament pubbliku ta' mediċina, it-tnaqqis tal-prezz industrijali, il-xiri fl-imkien ta' medicina bħal per eżempju il-xiri li kienem konġunt bejn il-Belġu u l-Olanda dan ġiġa semma il-żieda fil-użu ta' medicina ġenerika, il-żieda fil- anzi fil-preskrizzjoni ta' medicina jew inkella li tintuża medicina simili li kollha wkoll effett terapeutiku. Jienet nissuġġerixi u wkoll xi ideja toħra pal per eżempju noħolqu Kumitat fil-Parlament Ewropew li jistudja il-prezzijiet u l-ispejjeż marbutin ma' dan il-mediċina. Irridu ninnegozjaw il-prezzijiet u niffissawhom skont dan kemm jiswew biex tipprodiġihom u skont l-ispiża tar-riċerka. Unħallu marġini eh, li ma jkunx esagerat iżda, imma mhux li fissaw il-prezz tal-mediċina skont l-ekim sejjaħ valur tagħha, Il-finanzjament ta' aġenziji, eh, tal-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini u Aġenziji Internazzjonali u l-Aġenziji għall-Evalwazzjoni ta' Teknoloġiji kif ukoll il-taħriġ ta' ehm, eh, ta' sobba professjonali dawn għandhom ikunu indipendenti mill-industrija tal-farmaceutika ma jridx ikun hemm konflitt ta' interess fl-aħħar mill-aħħar għandu jkun hemm ukoll pjattaforma globali għall iżvilupp tal-mediċini u nistgħu nibdew b'inizjattiva Ehm, li għandax taqsam ma' riċerka fl-antibiotiċi, allura għanna responsabilità li nanalizzaw din il-problema fil-dettal u illi sibula tweġiba ma jistax ikun li kunaw miljoni ta' nis fl-Europa u ħafna iżjed f'parti oħra ta' dinja li ma jistawx ikollhom aċċess għad dritt fundamentali tagħhom għall-aċċess għall-mediċina. Din hija xaġa mhux aċċettabbli li dan id-dritt jinkiser kuljum meta b'mudell ieħor ta' ġestjoni ta' finanzjament jista' jkun possibbli nirrispettaw dan id-dritt. Grazzi ħafna. Muchas gracias, señor Lamata. Pues... Grazzi ħafna tal-opinjoni tijak naddu issa l-kelma li sur Bertolini illi huwa rappresentant tal-Unjoni Ewropea u li se jitkellem dwar aċċess għal servizzi tas saħħa f'pajjiżi illi ċentament kun affettwati mill-kriżi ekonomika. Thank you very much, Madam Chair, for... Uh, Grazzi, Sinjura, tal-li stedintni kun għawek l-lum għandin din id-diskussjoni interessanti. L-ewwel nett. Nixtieq ngħid li verament naqbel ma dak li qal professur Schreckler fil-bidu dwar dan il-kunċett il-finanzi pubbliċi huma kwestjoni ta' saħħa pubblika. Nixtieq anka nżid sentenza oħra unajt illi il-saxħa hija għażla politika. Din hija xi ħaġa li jinna nippromovu ħafna il-fatt li ħafna determinanti tas saħħa u kif dawn huma mqasmin eh, mal-popolazzjoni jiddependu fuq l-għażliet li nieħdu jew fuq il-nuqqas ta' żliet li nieħdu. Allura jiena nixtieq nagħtikom daqsxejn sfond l-ewwel li fil-qosor għaliex ħafna affarijiet diġà intqalu, imbagħad se nitkellem dwar x'tellimna mill-esperjenzi tagħna f'dan l-aħħar snin hekk kif qasrithom eh, il-WHO skont l-esperjenza tagħha u fl-aħħar ċertu kummenti għal konklużjoni. L-ewwel net kif diġà qal il-professur Schreckler u anka kellima oħra hemm biżejjed provi fuq l-effetti tal eh, l-effetti ekonomiċi fuq is-saħħa. Iva hemm effett fuq is-saħħa, eh, f'ċertu każi rajna anka effett pozittiv għax ikun hemm tnaqqis fil-rata ta' mwiet imma ma jkollhomx istess effett fuq kulħadd. Hemm effetti fuq nies illi jitilfu xogħolhom u li jkollhom eh, status soċjoekonomiku baxx. Tallimna wkoll li l-effetti negattivi jistgħu jittaffew hemm ċertu strateġiji xi MEPs kienu qed isemmu xi kwistjonijiet ilma importanti ħafna u li għandna nindirizzaw. Immu kol l-infiq soċjali pubbliku kontra ċikliku. U dan huwa xi ħaġa kritika, ġifier morru mmorru kontra ċiklu li niddefendu dawk in-nies li ġiet ħajbatu mill-kriżi ekonomika u li nipproteġu aċċess għal servizzi ta' saħħa xaġa ħaġa kritika, speċjalment għal dawk li għandhom riskju illi jitilfu xogħolhom u li jgħixu fil-faqar. Diġant għal qabli xi ħaġa dwar il-Greċja, dinja grafika dwar ir-relazzjoni bejn il-situazzjoni ekonomika u s-suċidju fil-Greċja. U għek nishtiq naddi komment, il-linja li għattaraw innaħata fuq il-li għatturi zida fil-rata ta' suċidju, t tirrifletti il-rata bejn il- tal-irġil bejn 20 sena u 59 sena u n-nisa ta' 60 sena jew iżjed. Dan huma il-grupp ta' nies li iżjed ġew effettwati. u kien hemm ukoll żieda fil-rabta suwiċidju pjuttost sostanzjali li għax ħaġa xokkanti. Imma x'tallimna? Tallimna illi dawk li ħdu deċiżjonijiet għandhom għażliet anke fi żmien ta' awsterità. Pereżempju, qabel ma jnaqsu mill-budget tas-saħħa, jistgħu jikkonsidraw partit, jaraw daqsxejn bilanċ ta' x'ħan niksbu u x'ħan itilfu li jagħmlu bilanċ ukoll bejn il-bżonnijiet fuq terminu qasir u terminu twil. Dan rajnieh fil-kriżi meta inti Eh, ikollok ċerti diffikultajiet li tipprovdi per eżempju medicina kontra tuberkulozi, mbagħad in-nies jibdew eh, jiżviluppaw ċertu effetti kollaterali, ċertu komplikazzjonijiet, imbagħad eh, l-ispiża għal sistema tas-saħħa biex jirrimedja għal dawk l-effetti tkun ola milli kieku kienet kieku iddefendejna lil dawk il-pazjenti fil-bidu. Issa jekk il-gvern jagħżel li jagħmel tnaqqis, dan għandu jkun selettiv u wieħed bażi ta' informazzjoni tajba. Il-messaġġ prinċipali huwa illi m'għandux ikun hemm wisq spazju għal tnaqqis orizzontali imma għandu eh, isir kollox biħsib. Qabel fil-presentazzjonijiet ta' Sinjura Kelly waqt id-diskussjoni, smajna ċertu referenzi għal pajjiżi bħal pereżempju l-Belġja u l-Olanda illi adottaw ċertu miżuri kontraċikliċi. Sabiex jipproteġu ċertu gruppi tal-popolazzjoni sabiex iżidu l-effiċenza. Fil-fatt hekk qed jiġri fuq id-daħa tal-xellu qed taraw il-Belġu l-Olanda qed taraw illi l-infiq pubbliku żdiet waqt il-kriżi għalkemm naturalment il-kriżi ma ffettwaċ il kulħadd indaqs. Imma bad fuq in-naħa l-oħra tistgħu taraw illi Eh, f'dawk il-pajjiżi fejn il-miżuri li tiedu kienu favuri ċiklu ġbiri tnaqsu eh, tnaqas il-tnaqsat l-ispiża fil-settur tas-saħħa u dana ma kienx approċċ pożittiv. It-tieni, it-naqis u l-frankar mhux dejjem ifisser li inti qed tigwadanja fl-effiċenza. Jekk inħarsu lejn l-effiċenza fuq naħa u lejn xetti franka fuq naħa oħra jista' jkun li jkollna sitwazzjoni fejn inti bażlit għaqla għaqlin jista' jkun ir-risorsi tiegħek iservuk biex tagħmel iżjed affarijiet biex bekk tfaddal u iżid anka l-effiċenza. Semmejna per eżempju xiri pubbliku aħjar illi jkun hemm tnaqqis eh, f'kapaċità eċċessiva fil-termini ta' riżorsi umani f'ċertu każi, jew inkella ehm, pagi olja ħafna. Iġveri hemm possibilità illi inti binqas risorsi tagħmel jirċrek tagħmel iżjed. Naturalment, binqas risorsi jista' jkun jirċrek tagħmel inqas. Imma bekk tkun qed tnaqqas mill-effiċenza u tkun qed tifranka iva ma toħloq iżjed ineffiċenza. Pereżempju, jekk inti tnaqqas e, mis-servizzi pubbliċi ma mhux b'mod selettiv, allura pereżempju tnaqqas id-disponibilità ta' e, tobba l-kura primarja, Emmek issa jkun illi kollok zvida ta' nies li jmorru l-emerġenza eh, u ma jkollhom xejn speċjali wara kollox u dan xe fisser ifisser illi lilek se jiswik iżjed flus biex tipprovdi dik il-kura, ġifiri taħseb li qed tnaqqas l-ispiża, ma fil-verità qed iżida l-ispiża għaliex qed iżid l-ispiża tas-servizzi tal-emerġenza li qed jispiċċaw jaffaċċjaw problemi li huma normali li tobba tal-familja kapaċi jisolvu imbagħad jista' jkun illi iżid fl-effiċenza imma fl-istess ma tifrankax flus imma eh, tippjana aħjar u tinvesti fil-prevenzjoni tal-mart. Nistaw imbagħad iżjed tard naraw x'ġara f'dan il-qasam fi żmien il-kriżi u naraw xi ħaġa li hija pjuttost ta' tħassib. Tista' anka tnaqqas Eh, l-ispiża u żżid l-effiċenza skont is-soluzzjonijiet li jkollok disponibbli. Issa kwistjoni tal-saħħa pubblika hija bħal marda, marda ta' min jieħu d-deċiżjonijiet li bħal dan jara jara min jieħlu. Jekk inti tara fej kien hemm l-ikbar tnaqqis fil-pajjiżi mm, eh, li ntlaqtu l għar bejn l-2010 u l-2014 tara illi ittieħdet deċiżjoni forsi mhux daqshekk għaqlija għaliex eh, qed tneħħi l-opportunità li quddiem tifranka l-flus għaliex eh, ma tkunx qed tipprevjeni l-mart allura quddiem imbagħad titfejjaqhom. Allura, din hija xi ħaġa li għandna nirranġawha tista' tiġi tranġata il-Kommissjoni Unjoni Ewropea wkoll għandhom rwol f'dan kollu. Ħafna pajjiżi fl-Unjoni Ewropea għandhom tlieta fil-mija tal-budget biss li huwa dedikat għal prevenzjoni tal-mart u għal servizzi tas-saħħa u dawn ġurament huma dawk il-pajjiżi eh, f'dawk il-pajjiżi illi l-iżjed intlaqtu mill-kriżi din il-perċentwal tinżel għal inqas minn wieħed fil-mija li hija xi ħaġa verament ridikola. Jiġifieri, importanti nifuka fuq l-effiċenza ma kifet għandu limiti tiegħu. Illi nżidu l-effiċenza dina mhix xi ħaġa dina hija xi ħaġa li eh, issemi tanka mis-senjur jar. It-titjib l-effiċenza għandu jkun sforz permanenti mhux biss għal waqt il-kriżi. Ħafna pajjiżi fil-fatt ma damux ma ħadu vantaġġ mill-li opportunitajiet kbar li kien hemm, t tnaqis fil- uh, Eh, prezzijiet għolja tal-medicini, man bat ma zamerġ dik il-linja, bżon riformi komplessi li rridu kunu nsejsa fuq investiment, fuq zida fil-kapacità u fuq eh, fuq skadenzi realistiċi. Iġifiri, ħafna drabi li kollok tnaqqas il-budget ħabta u sabta ifisser li inti ma tinvestix f'riformi, mbagħad eventwalment hekk ser jixwik iżjed flus il-gwadan f'effiċenzi mhux se jkun jista' jimla l-vojt bejn l-introjtu u bejn l-ispejjeż. Fl-aħħar, protezzjoni finanzjarja sigura u aċċess għal kura tas-saħħa hija priorità. Azzjoni protettiva għal dawk li zjed vulnerabbli kultant ma kienieċ biżejjed u waslet tard wisq partikolarment nies li ma pensjonanti jew eh, dawk li huma fost l-ifqar. U il-protezzjoni ma kienieċ priorità għaliex ħafna programmi li kien hemm bdew ħarsu l-istampa eh, makroekonomika biss. Il-tnaqqis fl-ispejjeż jistgħu jagħmlu ħafna ħsara daqs restrizzjonijiet fil-kopertura għal protezzjoni finanzjarja. F'dan il-każ ċertu is għal budget, per eżempju tal-isptarijiet, iżidu fil-lista ta' stennija u fil-ħin ta' stennija u f'pagamenti oħrajn. Imbagħad fuq terminu twil, it-tnaqqis fil-personal u fil-pagi tagħhom, speċjalment fejn il-paga diġajja baxxa jista' jkun li jkollu effett simili. Per eżempju, eh, naraw li ċertu professjonisti mediċi jitilqu minn pajjiżi jmorru f'pajjiżi li għandhom paga ħjar l qed joħolqu effett negattiv fil-pajis oriġinarju tagħhom. Biex nagħlaq din il-parti, dan huma l-bżonnijiet mhux mill illi rajna tnaqis fihom minħabba l-ispejjeż forsi d-distanza tal-vjaġġar u affarijiet bħal dawn. Dan għanna eh, l-istatistika sal-2009 f'ħafna gruppi f'ta' soċjetà fostom il-lifqar u dawk il edem man mbagħad fl-2012 u 2013 dawn il- eh, bżanijiet li ma kienux milħuqa forsi baqaw fl-istess livell jew kella naqsu. Waqt il-kriżi ġifiri din kien ħaġa illi żdiedet ukoll u l qudiem irridu Eh, naffaċċawa. Biex nikkonkludi, eh, l-intaffu l-effetti negattivi tal-krizi hemm bżonn governanza u tmexxija soda. Rridu nikkonsidraw kemm huma kwistjonijiet dawn komplessi u kif nistgħu neħqu bilanċ, dan mhux dejjem sar. Minkejja il-kuxjenza li kien hemm ma kienx hemm biżejjed protezzjoni finanzjarja u promozzjoni għall-aċċess. U din hija xi ħaġa li wkoll irridu nagħtu każa ftit hemm provi tal-effetti negattivi nawrejt xi informazzjoni imma għandna indikazzjonijiet li hemm numru ta' affarijiet oħra li qed jiġru minħabba il-kriżi iżda l-informazzjoni ma tkunx disponibbli biżejjed biex eh, ngħidilkom x'ġara pereżempju s-sena l-oħra u s-sentej ilu allura hemm bżonn monitoraġġ aħjar tal-data u użu aħjar miċ li konna disponibbli. il rispons mis sistema tas saħħa hija kritika sabiex jittaffa l-effett negattiv speċjalment fuq dawk li huma l-ifqar. Imma il dawk involuti fis-settur tas-saħħa u settur fiskali hemm bżonn li jitkellmu ma' xulxin. U din il-kriżi ħolqot opportunità għal dialogu li min ċelt jekk hemm dan id-dialogu. Ħafna drabi aħna hekk fil-Parlament insejħu għal diskussjoni mal-Komitat Finanzjarju jew inkella ma' dawk li għandhom xaqsu ma' kwistjonijiet finanzjarji aħna Għalina diffiċli għal-WHO u anka għal-organizzazzjoni toħra diffiċli konna dialogu maħħom dawn nis li qed insemmi. Biex nerġa' lura l-ewwel eh, sentenza li jiet li qal il-professur Xrekle, ġifiri li l-finanzi pubbliċi huma kwistjoni pubblika, imma eh, jekk ma nitkellmux ma dawn in-nies, diffiċli illi nimlew dan il-vojt, hemm bżonn u pont bejnietna u magħhom. Allura eh, ninkoraġġi lilek, Sinjor President, u lill-persuni preżenti hawnhekk illi tieħdu inizjattiva illi tpoġġu madwar l-istess mejda nies illi qed jieħdu ħsieb l-aspett finanzjarju u l-aspett tas-saħħa. Naħseb illi jkun kieku pass żgħir lejn illi jkun hemm ftehim aħjar bejnietna u illi konna approċċi siet miftuħ għal dawn il-kwistjonijiet soċjali li kultant ninjorawhom. Grazzi. Muchísimas gracias, señor Bertolini. Grazie, Sor Bertolini. Tajjeb illi eħe wara dan il-workshop inkunu bil-qeda, inkunu possibli npoġġu bil-qeda u nidjalogaw, ikun pass importanti ħafna kieku. Issa naddi il-kelma l sur Carvalho li huwa mill-DG tas-saħħa tal-Kummissjoni li sar ikellimna fuq l-azzjonijiet eh, attwali tal-futur tal-Unjoni Ewropea dwar il-politika tas-saħħa u aċċess ta' servizzi tas-saħħa l mediċina Well, good morning. Thank you. Sodwa tajba grazzi ħafna għal-Komitat eh, il-Komitat tal-Petizzjonijiet tal-li tajtuna din l-opportunità biex nitkellmu fuq l-aċċess għal-kura tas-saħħa. Nixtieq nibda billi dejjem niddikjara xini hija definizzjoni tagħna fil-gwad tal-aċċess għall-kura tas-saħħa fuq xi qed niddiskutu hawnhekk. Ġili nies ikollu aċċess għall-kura tas-saħħa u qed jirreferu għal affarijiet differenti mela. Id-definizzjoni preżentata minn komunikazzjoni adottata mill-Kummissjoni fl-2014 fuq il-komunikazzjoni tal-kura tas-saħħa fuq il-sistemi ta' kura tas-saħħa effettivi li din hija kapaċità ta' sistemi biex jilħu l-popolazzjoni mingħajr bla ebda esklużjoni ta' parti minna eh, milli jirċievu l-kura s-servizzi ta' kura tas-saħħa fil-komunikazzjoni nidentifikaw ehm, dimensjonijiet differenti fil-kwad tal-aċċess għall-kura tas-saħħa min u eh, kopert mill-kura tas-saħħa xinuwa u um, l-affordabilità, ġifri l-ħlasijiet u dwa illi s-semma diġa u disponibilità tal-kur s-saxħa distanza, bizzejiet, hemm bizzejiet professjonisti, hemm l-issi ta' stennija, għall-access. Meta nħarsu lejn access għall-kur s-saxħa f'din il-perspettiva, għanna nuqqasijiet fl-Unjoni Ewropea li ġew viżibbli ħafna fil-kriżi, semmaw hawnhekk minn kelima ta' qabli u bekk minn ixten nidħol fil-fond fihom. Iżda l-punt ewlieni hawnhekk huwa li meta nħarsu lejn l-indikaturi anke qabel il-kriżi u waqt il-kriżi dana sar l-istess u hawnhekk qed nħarsu l-aħjar indikaturi li għandna għal-kura tas-saħħa li huwa l-bżonijiet mhux eh, mwetqa kif diġà semma mis-Sinjur Sur Bertolini għanna l-istħarriċ għanna aħna nmorru l-uffiċi tal-istatistika nazjonali, morru għanti ċittadini u għom jekk fl-axħar sena kellhom bżon ta' ta' tobba li ta' servizz eh, mediku li ma kienx imwetta, mbagħad inħarsu lejn il-bżonnijiet urġenti għal korret s saxħa u situazzjoni hija differenti skont l-istat membru. Xi stati membri jista' jkollok kwistjonijiet fil-mistoqsijiet fil-istħarriċ Iżda naraw li hemm ħafna inugwaljanza fis-sistemi kollha bejn is-sistemi kollha tal-grazz saħħa u dawn l-istħarriġ il-gruppi vulnerabbli soltu diffiċli li tikoprihom. U bekk l-inugwaljanzi x'aktar li huma ikbar milli għandna fil-graf qudiemna. Is-slajd li miss hawnhekk eh, rajtuh eh, u jidher eh, dan huwa importanti ħafna dan ġi inkluż fl-opinjoni tal-panel tal-esperti ma nafxek eh, rajtu għiex din l-opinjoni fl-2013 il-Komissjoni stabilixxiet eh, bord ta' esperti biex eh, għal-modi effettivi tal-istħarriġ fil-saħħa fej kena l-esperti ehm, indipendenti, sinjora Lamata l-uwa, Isru Lamata huwa membru U dina kienet informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni Ewropea u dan il-graf huwa parti mill-opinjoni preliminarja. L-opinjoni finali se tiġi pubblikata dal-waqt u nistudinkom biex taqraw biex taqrawha dina se tkun fuq il-website tal-dan din l-autorità. Il-gruppi vulnerabbli mill-lider, mill-riżultati ġew affettwati partikolarment mill-kriżi dana jaqbel ma' sens komun fil-fama dak li jgħidina sens komun fil-rigward tal-sistemi tagħna u l-ekonomija. Għanna problemi differenti fil-gwad tal-aċċess tal-kurat s-saxħa. Il-problema u l-enija hija illi hija fenomenu diffiċli li tkejlu għax l-indikaturi. Eh, Memx konsens dwarhom dwar li mandom jintużaw l-indikaturi ma tistax mhux dejjem tista' tqabbilhom u kwistjoni oħra li diġà semmet fl-2013 qed naħdmu fuq l-informazzjoni mill-2013. Ġifri l-effett ta' kriżi, per eżempju, eh, tieħu l-iżmin biex jidher fl-indikaturi u bekkem differenza bejn eh, il-problemi fil-floti tal-kura tas saħħa u l-problemi tal-fis-saħħa. Mela, meta niddiskutu tibdil fil-GDP għanna l-data mill-dis-sena ta' qabel iżda issa wasalna l-2016 u għadna naħdmu fuq l-informazzjoni mill-2013 fuq l-aċċess tal-kura tas-saħħa. Mela biex nispjega x'qegħdin nagħmlu bħalissa fil-gwa tal-aċċess għall-kura tas-saħħa fl-2013 l-organizzazzjoni tal-pazjenti saru attivi ħafna fil-gwa tal-aċċess għas-saħħa. U waqfu sħubija għal kull min kellu interess f'dan il-qasam biex ikollhom definizzjoni fuq l-aċċess u anke biex ikejlu l-aċċess. Dawn il-laqat waslu għas sħubija li twaqfet fejn hemm ħafna persuni interessati involuti u l-Diġi tas-Saħħa u l-Kummissjoni Ewropea kienu qed jipparteċipaw f'dan diskussjonijiet u dana wassal għal twaqif tal-grupp eh, tal-MEPs li kienu interessati għonek fil-Parlament Ewropew u dan il-grupp kien attiv ħafna u għanna xi 30 eh, membri parlamentari Ewropej fil-fatt li huma involuti. Ħaġa oħra li qed naħdmu fuqha u għanna aspettativi kbar għalija hija l-opinjoni tal-grupp ta' esperti għax insibu li u diġarajna dan il-program u dan huwa dinja bazi tajba għad-diskussjoni biex nistabilixu l-sfond inkomuni għall-aċċess għal-kura s-saxħa. Imma affarijiet ukoll eh, oħra li qed isiru il-sena li għaddiet kien hemm il eh, diskutu il-budget fil- fil rurali fejn għanna diversi gruppi vulnerabli u qed naħdmu fuq affarijiet oħra wkoll. Program tas-saħħa. Wara 2016 għandna proġett pilota oħra fuq il-kejl tal- aċċess tal-kurezz tas saħħa li ġie adottat mill-Kunsill u mill-Parlament tal-Baġit tal-2016 u bekk eh, se jsir iżjed xogħol f'dan il-qasam. Dan ix-xogħol wasal għal xi riżultati eh, eh, riżultati pratiċi ġi mill-2013 meta kien hemm żieda f'dan ix-xogħol eh, minn dak iż-żmien kull sena kien rakkomandazzjonijiet fuq is-semestru Ewropej Ewropew għal aċċess għal kura saħħa li sejjaħ biex l-istati membri jtejbu jew iżommu l-aċċess għal kura saħħa tajba. Dak kien eżerċizzju illi kien qed jiffoka biss fuq il-kwistjonijiet fiskali fil-bidu bekk jekk taraw il-rakkomandazzjonijiet l-ewwel rakkomandazzjoni tal-2012 kienu jittrattaw biss il-kost effettività, kwistjonijiet fiskali u mill-2013 għall aħħar tliet snin kienu rakkomandazzjonijiet ukoll fuq l-aċċess għall kura tas-saħħa. Jekk tħarsu lejn 2016 2016 il-survey tal-tkabbir annwali, il-dokument tal-isfond politiku għas semestru Ewropew, tara li għandek mod espliċitu li għacċess għal-kura tas-saħħa għandu rwol importanti ħafna l-iżvilupp tal-ekonomiji Ewropej. Dan huwa tħassib li semma hawnhekk u qed jibda jidher biċ-ċar illi issa jinsaf l-aġenda bħala parti mill mill-politika eh, soċjali Ewropea imtejba. Mela għalġejjeni issa kifet aħna nikkonsidraw li t-tip tal-kejl tal-aċċess huwa prekondizzjoni ta' dak li kollu li nistgħu nagħmlu f'dan il-qasam. Lan immedjat tagħna huwa li ntejbu il-kejl biex ikollna indikaturi, ntejbu l-indikaturi attwali jew indikaturi ġodda jekk hemm bżonn u jkollha indikaturi li huma aċċettati mill kull min ikollu interess minn qasam biex inkunu nisa niddiskutu fuq l-istess bażi x'inhuma l-problemi u nsibu soluzzjonijiet għalihom. Lan tagħna jibqa' li nappoġġaw l-istati membri biex itejbu aċċess għal kura ta' kwalità fil-kura tas saħħa ta' ċittadini tagħhom u jtejbu il-saħħa ta' ċittadini u nappoġġaw il-prassi tajba għal kwalità tajba fil-kura tas saħħa ċini hija dimensjoni tal-ikbar importanza fil konferġenza ekonomika, ekonomika tal-Unjoni Ewropea speċjalment fil-danader fil-rapport tal-Presidenti. Fejn għana din l-idea bieċar. ħaġa li diġa t-sir fuq dawn il-linji u grupp ta' esperti fuq l-evalwazzjoni tal- tal-ġestjoni tas-saħħa, tal-prestazzjoni tal tal-sistemi ta' saħħa fejn għandek il-Kummissjoni Ewropea u l-Iżvezja eh, li qed jaħdmu fl-Istati Membri kollha flimkien mal-OECD u l-Osservatorju Ewropew għal sistemi tal-kura tas-saħħa u l-politika tal-kura tas-saħħa u oħrajn u flimkien mal-Istati Membri u n-Norveġa qed jiddiskutu u jiltaqgħu kull tliet xhur biex jiddiskutu metodoloġija u lodda biex itejbu sistemi tal-kura tas-saħħa tagħhom it-qabbil u l-klassifiki ta' dawn il-sistemi ta' saħħajja kwissjoni kwistjoni eh, ħafna, però l-istati membri qed jaqblu illi diskutu kif jevalwaw is-sistemi tagħha tagħhom ta' kors saħħa u qablu l-lodot u l-metodoloġija tagħhom. L-istati membri qablu koll li kull sena jkollhom punt partikolari għad diskussjoni l-2015 eh, kienet il-kwalità u issa tal waqt se jkun rapport ippubblikat dwar il-kwalità tal-kura tas-saħħa minn dan il-grupp Aċċess għal mediċini huwa wieħed mid-dimensjonijiet minn fl-aċċess għal kura tas-saħħa fil-fatt l-opinjoni tal-esperti meta taqra dawna jidentifikaw tmien dimensjonijiet fl-aċċess u aċċess għal mediċini hija wieħed minn waħda minn dimensjonijiet. Mela, kelli t-sewċ slides għonek biex nala il-prezentazzjoni tiegħi għax danas jaqbel ma' tema tal-workshop u ikun ta' interess kbir. L-għan tal-Komissjoni huwa li jizgura, tiżgura li jkun hemm aċċess illi eh, ċattamenti jkunu aċċessibbli u affortabli u biex innaqsu l-effetti mhux intiżi mis-sistemi attwali tal-prezzijiet fis-Stati membri billi tejbu l-kooperazzjoni Ix-xogħol huwa eh, limitat mill-sussidjarjetà, mill-kompetenzi nazzjonali, iżda l-Unjoni Ewropea tista' taħdem iżjed fuq kooperazzjoni u koordinazzjoni bejn l-Istati membri u x'aktax li dan huwa l-qasam fejn tista' tejjeb is-sistema attwali. Diversi affarijiet qed isiru mill-Kummissjoni Ewropea flimkien mal-istituzzjonijiet Ewropej oħra dan il-qasam L-ewwel net il-Kummissjoni dan l-aħħar ħadmet fuq il-mapping tal-kompetenzi fir-rigward tal-mediċini illi ġiet imħejja għal eh, fil-grupp ta' ħidma tal-livell oli u issa jinsab qudiemhom dan huwa dokument disponibbli għal kunsill juri kemm huwa eh, eh, il-kompleksità tal-gvernanza f'dan il-qasam għanna grupp ta' esperti u koll eh, fejn għandek il-Komissjoni u koll li huwa stamp, semma stamp il-access eh, sigur u faqtu għal-medicini għandek il-Komissjoni u l-esperti mill-autoritajt regolatorji mill-Istati membri u għandek autorizzazzjonijiet eh, u għanda t-prezenta l-konklużjoni taħħal l-Konsil, l-Komissjoni għed qed tappoġġa l-Istati membri permezz ta' azzjoni konġunt fuq l-evalwazzjoni tal-awtoritajiet tal-saħħa dan twaqqaf taħt il-dispożizzjoni tad-direttiva tal-2011 24 l-Unjoni Ewropea rigward tal-kura tas-saħħa transkonfinali dan huwa din hija azzjoni konġunta tiddependi mill-rieda li l-Istati membri jixtiequ ehm, jipparteċipaw. Hemm id-deċiżjoni rigward tal- tal-affarijiet ehm, ehm, ta' miżuri transkonfinali li jiena nsib li din attressa il-kwissjoni fuq il-mejda u kif issemma qabel mhux dejjem ikun hemm il-bżonn ta' involviment tal-Unjoni Ewropea f'dan, iżda għandna eżempji ta' xiri kbir mill-Istati membri, dan qed jiżdied għal il-xiri konġunt tal-tilqim u il-Kummissjoni qed tejjeb il-database Ewropea biex l-Istati membri jaqsmu eh, l-informazzjoni dwar il-prezzijiet tal-mediċini, eh, ikun hemm l-iskambju li żjed importanti dan għal biex intejbu s-sistema twali bħalissa issana 24 stat membru li qed jipparteċipa f'dan il-proġett u għandek eh, persuni oħra interessati l associazzjoni tal-pazjenti, tal MEPs ukoll qed jipparteċipaw l-industrija wkoll illi qed jipparteċipaw dan il-proġett u fl-aħħar qed inwettqu studju fuq il- it fil-koordinament transkonfinali eh, fuq il-prezzijiet hawnhekk qed nagħmlu referenza għall-istudju tal-prezzijiet ġi publikat 2004 tejjeb l-analiżi tal-prezzijiet ta' situazzjoni u tejjeb iħares lejn il-mekanizmi oħra, l-koordinazzjoni u l-differenzjament fil-prezzijiet. Dan l-istudju għandu jitles taf xi xhur issa e, kun lest. Daqshekk kellix nippreżenta llum. Nirringrazzjakom għal attenzjoni tagħkom. Muchísimas gracias a ti por la, por la presentación. Grazie tal presentazzjoni. Mela naddu issa biex Nattu l-kelma li l-kollegi li għamana l l-ewel net il-kollega Koffoli. Eh, grazie. Grazie ħafna. Mela, il-kunċett tal- jina neġan teni il-fat li dina ta' taħt il-kompetenza tal-Istati membri e, u r-wol tal-Unjoni Ewropea unnek, pero għet neffaċċaw il-bżon tal- fil-gwad tal-spejjeż li qed jiżdiedu l-Ewropa tixxieħ it-teknoloġiji antiki u għamennu li din il-kriżi determinati da tal-differenzi fil-inugwaljanza bejn l-istati membri u bejn l-istati membri. Dan huwa l-punt awleni u għalhekk qed naraw anki llum fil-mediċina qed naraw l-abbużi wkoll u anki l-ħala. Jiena naħseb li dak li nistgħu nagħmlu bħala l-Unjoni Ewropea huwa li naħdmu kif qed nagħmlu kontra l-abbuż fix-xorb jew l-abbuż tat-tabak għandna jkollna kampanja u impenji kontra l-abbuż u il-ħala tal-mediċini, tal-farmaċi. Dan huwa impenn fl-opinjoni tiegħi li huwa importanti ħafna. Kif għandna nappoġġaw investimenti fil-prevenzjoni u fl-edukazzjoni aħjar nipprevjenu mill-li nikkoraw u dan naħseb li huwa kamp ta' azzjoni li għanna naħsmu fih bħala Ewropej. Illum nitkellmu dwar l-ekonomija ċirkolari biex namlu iżjed binqas mudell ġdid ta' żvilupp u anke fis-settur tal-ħala tal-mediċini il-medicini kollha li mhumiex skaduti li ma jintremawx pereżempju, jkollna żieda fil-iskar ta' hawnhekk. U għalhekk hawnhekk huwa ħsieb fejn irridu nitlu fil-font fih fl-opinjoni tiegħi fejn nistgħu nifrankaw hawnhekk Grazzi ħafna Sur Ċaffoli. Il-Signora Darling. Thank you. Um, Grazzi ħafna u nirringrazzja il-tlet kellima u koll. Jena eh, smajt l-interventi ta'kom fuq il-riċerka li qed issir fil-innovazzjoni u fl-ekonomija, fil-riċerka fil-dan is-settur tal-farmaceutiċi. U eh, rajt il-perċezzjoni li ħafna riċerka qed issir direttament fil-kumpaniji tal-farmaceutiċi. U għandek ukoll ekonomisti bħal Marija Mazzakati u oħrajn li qed jgħidu l-istat fil-fatt jieħu qed jagħmel riċerka l fil-farmaceutiċi u l-kumpanija tal-farmaceutiċi qed jadattaw biss għal tad-drogi eżistenti biex iżommu l-privattivi u jibqgħu tajbinu u izommu l-profitti l-opinjoni tiegħek hija naqra eh, qasam differenti tal-esperjenza eh, tiegħek iżda eh, nixtieq nkun naf jekk dik ir-riċerka tidħol fil-politika hawnhekk u l-messaġġ ewlieni li naħat fil tal-prezzijiet huwa l-importanza tat-trasparenza u trasparenza biex nevitaw konflitti tal-interessi u l-interessi fil-prezzijiet stess u dwar il-Kumitat Internazzjonali tal-Kummerċ dan huwa konsensjus ħafna fir-rigward tal-sobiji, il-prezzijiet u l-farmaceutiċi u huwa konsensjus ukoll fir-rigward tad-diskussjonijiet u eh, bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi tal-Amerika ta' fuq għanna leġislazzjoni Ewropea illi kienet tentativ biex jaġġornaw il- id-direttiva ta' trasparenza tal-1989 u dana il-Konsil mar kontriħu mill-li u fil-fat neħħa mill fuq il-mejda mill-Komissjoni bħala parti mill-agenda tal-regolamenti aħjar. Hemm bżonn li nagħmlu pressjoni min naħa tal-Parlament Ewropew biex nippruvaw insibu mod biex naġġornaw dik il-leġislazzjoni biex niżguraw li t trasparenza tiġi garantita Solidatis fil-fat kien sa' mistoqsija bil-miktub il ġannar ta' sena li għaddit il-Komissjoni u saqsit li ma eh, miżuri se jittietu biex żguraw li jkun hemm trasparenza u it-tweġiba mill-Komissarju eh, Bihon ħafka kienet li impjantazzjoni li attwali u nasab li dak li smajt fl-aħħar smajna fl-aħħar slide mill-Sur Kalvalo fil-gwad tal-proġett konġunt u l-istudju attwali interessanti mill-perspettiva tal-żewġ kelima l-oħra dwar l-impatt fil-post. L-istati membri qed jaqsmu l-informazzjoni botajja jafu gwar tal-prezzijiet kien hemm żviluppi pożittivi l-aħħar żewġ kwistjonijiet fejn ikun interessanti li ikonna l-opinjoni tagħkom x'nistgħu nagħmlu aħjar biex ntejbu il-drogi ġeneriċi eh, fl-Ewropa. Hemm rol fil-orizzont tal-2020 għal kondizjonijiet tal-riċerka u svilupp fejn il-pubblika hija involuta fil-svilupp tal-sviluppi tal-drogi u fil-medicini u fl-aħħar it-tielet punt jgħir wol għal xirwol għal xiri konġunt tal-medicini mill-pajjiżi dan huwa marbut mal-ewwel punt tiegħi li l-Olanda u l-Belġu kienu qed jixtru l-prezzijiet mod konġunt biex jiksbu prezzijiet aħjar. Hemm rwol għall-Ewropa fuq dak il-livell jekk jogħġbok. Grazzi, is-Sinjura Beferra. Ma jimpurtax il-mistoqsijiet fil-qasir ħalli mbagħad ikollna ċans nisimgħu t-tweġibiet ukoll. Iva, tajjeb, Mela, fil-qosor l-ewwel nett nirringrazzja lill kelliema kollha Naħseb illi taw kontribut fundamentali ma stax nifhem x'qed jiġri dal-mikrofonu mhux qed isaffar. Mm, insomma, ħankompli ħaniprova. Ah, l-ewwel net ehm, tajjeb dak li semma sur lamata fuq il-disponibilità tal-informazzjoni wkoll naħseb li hemm proposta ċara ħafna. Imbagħad improvi li dan il-monopolju li semmejt mhuwiex aċċettabbli u xi ħaġa li ma taħdimx u li ma taqdix il-lan għal xi xinħoloq, allura irid jinbidel. U barra minn hekk qed joħloq effett mhux mixtieq eh, b'rabta mal-aċċess għas servizzi tas-saħħa. U allura naħseb li l-proposta tiegħek għall pjattaforma pubblika, għal-riċerka pubblika naħseb li eh, proposta tajba ħafna hija possibbli wkoll u naħseb intelligenti l-idea li nibdew permezz tal-antibiotiċi għaliex naħseb huwa mod tajjeb kif jibdew jaħdmu l-laboratorja għaliex eh, fl ħamil mill l-antibiotiċi dejjem ikunu fuq qudiem tal-lista. U naturalment hemm ir-reżistenza għall-antibiotiċi li wkoll eh, hija wkoll problema ta' saħħa illi inħolqot tinħolqot riċentement. Xi ħaġa oħra u għalli nishtiq li ħna nkunu nistaw najnu sabiex dan kollu jisir realtà. Grazzi Sur Bertolino li qal illi il-saħħa hija deċiżjoni politika illi tista' tittieħed jew ma tittieħedx. U skont id-deċiżjonijiet li jittieħdu jkun hemm l-impatti naturalment. Għandna bżonn governanza tajba tmexxija tajba illi tittintwera mhux biss min naħa tal-gvernijiet nazzjonali u s-servizzi eh, sanitarji tagħhom imma anke governanza fuq livell Ewropew Jina nishtiq insaqsi li sur Carvalho mill-Kummissjoni għaliex mill-prezentazzjoni tiegħu jista' jkun li ħadna l-impressjoni li l-Kummissjoni huwa bħal klabb fejn jqogħdu jiddiskutu u jiltaqgħu li m'għandux dan il-poter eżekuttiv illi suppost illi għandha għaliex wara kollox hija istituzzjoni politiku ta' politika tal-Unjoni Ewropea. Żguri li l-Kummissjoni kapaċi politikament eh, tuża ir-riżorsi finanzjari li għandha anka li tieħu d-deċiżjonijiet sabiex ikun hemm bidla fil-modell illi semmejna. Per eżempju, deċiżjonijiet dwar um, kif tiġi finanzjata l-inizjattiva għal medicina um, innovattiva u din l-inizjattiva kemm trendi. Jew per eżempju xi ħaġa dwar il-xiri flimkien u anka il-disponibilità ta' medicina ġenerika għal ċertu każijiet. Semmejna per eżempju il-każ tal-epatitis C li xem 9 miljun eh, pazjenti li huwa affettwat fl-Ewropa. Iġifieri tajjeb li minn hawnhekk nibdew inizjattiva li tkun konkreta u li naħseb li l-Komissjoni għandha tkun fuq qudiem aħna minn naħa tal-Parlament naturalment diġa qed nagħtu l-kontribut tagħna. Grazzi issa is-Sinjura Leonora Evi. Iva, grazzi malar, malar. Eh, sib u jisib minn sib sensa frustrazzjoni wara li jina smajt l parti tal-panel interessanti ħafna iżda frustranti għax jidirli li zvelaw li l-profit imur kontra l-saxħa publika u jużaw istrumenti tal tassu biex jisolbu il-problemi mill-ambjent tas-saħħa u l-ambiti u l-ambjent l-atijiet kollha tal-differenti tal-istati tal-ħajja tagħna fl-Italja eh, neħħaw 203 prestazzjoni biex eh, mill-pubbliku għal privat u bekk ħafna kontradizzjonijiet f'dak li jedna sissa li x'għandhom ikunu l-miżuri biex inħarsu s-saħħa ta' persuni u nevitaw illi illi konna soluzzjoni privati minn fuq pubbliċi dan u għassib li nibat lilkom tibatu, għandkom tibatu sinjali eh, pozittivi, jew dejjem, jew dejjem et nilabu l-istess loba u għatma ma nsolvu dawn il-problemi. Grazzi. Peter. Grazzi, s surjar Ma għan. Grazzi, mish għad nerġa' tenni dak il għalet il-kelma ta' qabli standi żewġ kumitti minnaħa tiegħi. Aħna minnaħa tal-Kumitat Petizzjonijiet naħseb li rridu naraw il-li kulħadd ikollu l-opportunità li jkollu aċċess għas servizzi tal-Kumitat tal-Kura tas-Saħħa, iva din hija xi ħaġa l-importanti ħafna rridu naraw li tkun garantita, aparti minn hekk naf li aħna ħajkonna ħafna xogħol anke minn ħadd is-segretarjat iżda naraw li s-soluzzjonijiet tal-kumitati tal-esperti jintbatu wkoll ħalli l-affarijiet ma jisfaxxawx fix xejn din hija xi ħaġa importanti ħafna minħabba li bismi tal-lum ma nix intemmu dibattitu għanzi, dibattitu għandu jibda bismiħ tal-lum, u naħseb li anka għandu jkun hemm ċertu talbit leġislattivi kif ukoll talbit oħrajn jitresqu ħat il-Parlament Ewropew u qudiem il-Parlament Ewropew. Grazzi Peter, sabiex eh, jikun jistaw kelli, ma se nadilhom il-kelma. Jiena supposta mis nitkellem ma naħseb aħjar nadi l-kelma lilhom tagħmel iżjed sens. Intervenzion creo che effettivamente este un debate che merece la Grazzi. Iva jena nasab li dan huwa dibattitu li għandu jitkompla naturalment aħna semmejna biss ftit punti minħabba li meta nix ħafna ħin kanna biss ftit minuti dan huwa suġġett iżda li interessa ħafna l-ċittadini hemm ħafna petizzjonijiet dwar dan is-suġġett u aħna rridu nqisuhom ukoll allura dan is-suġġett u l-ambitu ikun ikkonsidrat parti minn hekk aħna smajna ċertu pessimistu fuħet mill-interventi. Naħseb illi aħna rridu ngħidu xi ħaġa bil-kontra rridu ngħidu l-sistema tal-kura tas-saħħa tal-pubblika fl-Ewropa sviluppat ħafna fis-seklu 20 u kien xi ħaġa meraviljuża fl-Ewropa iżda hija medda hemm ħafna tensjonijiet hemm ħafna riskju wkoll dawn l-affarijiet li aħna qegħdin niddiskutu iżda jridu naħarsu lejn dan kollu mill-lenti pożittiva ħalli naraw kif nistgħu nsolvu l-problemi sa dwar dak li għanna u dimna jena naqbel ma dak li tqal mill-ewel kellim, iva u importanti ħafna li aħna nippruvaw li niksbu kemm jista' jkun il-massimu tal-effiċenza fl-użu tal-riżorsi li għandna disponibilità tagħna din hija xi ħaġa importanti ħafna li rridu niżviluppaw fis-seklu 21. L-Unjoni Ewropea għandha ċertu kompetenzi aħna rridu naraw kif nistgħu nagħmlu aħjar naħdmu aħjar bil-proċess tas-semestru Ewropew fejn jisaru ħafna dibattiti importanti interessanti li affettwaw il-pajjiżi b'rekomendazzjonijiet speċifiċi għal sistemi sanitarji palli ntejbu l-aċċess jew nkella ntejbu il-sistema u kol ta' kura tas saħħa waħna rajna li għall-ewwel darba minħabba dan il-fenomenu tal-kriżi aħna kellna l-opportunità li nipparteċipaw ħafna f'dawn id-dibattiti. U kif intqal l-istudju annwali ta' tkabbir jistajatina l-opportunità oħra sabiex nigwadanjaw dan il-proċess. Issa mill perspettiva ta' investigazzjoni, hemm ħafna investigazzjoni u analiżi li tissir mod pubbliku mill-universitajiet u l-bija fil-fatt qegħdin ikunu finanzjati minn sorsi oħrajn manka minn kif qal l-Onorevoli Mazzucato fil-fatt aħna rajna ħafna mill-kontribuzzjonijiet ġew mill finanzjament pubbliku dirett u dinja xi ħaġa li aħna ma nistgħux l-Unjoni Ewropea għandha bosta kompetenzi maħabba li finanzja u kol proġetti ta' investigazzjoni u analiżi u tista' tuża din il-kapaċità finanzjarja u ekonomika li konna din il-pjattaforma ta' investigazzjoni fuq il-livell Ewropew. Grazzi. Grazzi ħafna, Signor President, Iva, Jena naħseb nistan ringrazzja kont din diskussjoni li fija sabbejna ħafna punti importanti u nixtieq nressaq ftit punti oħrajn. L-ewwel dwar l-abbuż ta' droga u ir ir-rimi u l skart li fil-fatt issemma Mr. Zofolo u l-kwistjoni ta' prevenzjoni. Din hija xi ħaġa importanti ħafna naħseb li għandha ċertu implikazzjoni tanke f'dak l-indixxi qasam spejes, però huwa importanti ħafna koll li dawn il- Il-mikrobi fil-fat aħna din naraw li għetni nikkonsidruha ħafna mħabba li fl-Ewropa sir kwistjoni importanti anke barra mill-Ewropa ġifieri l-użu tajjeb tal-farmaceutiċi u li nevitaw dan it-tip ta' problemi jistgħu jgħinuna ħalli bekk aħna nkunu nistgħu intejbu rezistenza kontra l-mikrobju. Dan huwa punt kritiku importanti ħafna. U apparti minn hekk naħseb li din il-proposta sabiex nistabilixxu din pjattaforma għar-riċerka jiena naħseb li din hija proposta tajba ħafna minħabba illi hemm bżonn li aħna nħeġġu subija bejn is-settur privat u pubbliku ħalli nidentifikaw tip ta' mediċina ġdida anke f'dak l-antixxaqsa mal-antibiotiċi li issir xi ħaġa li qed tinkwetana ħafna fis-snin ġejjin. Issa, kumment fuq li jekk għandix inkunu ottimisti jew pessimisti, jiena naħseb li naqbel ma dak illi qal il-professur illi l-qasam ta' kura tas saħħa għamel ħafna progress dawn l-aħħar 20 snin fl-Ewropa u naħseb li din xi ħaġa li rridu iswa iżda fl-istess ħin irridu nizguraw illi il-kura tas saħħa u kwistjonijiet soċjali dejjem ikunu fil-qalba ta' diskussjonijiet meta jittieħdu deċiżjonijiet importanti mill-gvern fuq il-żvilupp ekonomiku. Naħseb li bħalissa f'dawn l-aħħar 20 ta' snin aħna kollha qegħdin nifukaw fuq konsiderazzjonijiet makroekonomiċi biss u jekk aħna ma nqisux l-effetti u l-konsekwenzi ta' dawn l-azliet naħseb li ħatkun problema. U naħseb jekk ikonna dialogu ma' settur finanzjeri dan jista' jenna sabiex almenu nkunu nistgħu nqisu l-lat soċjali wkoll. Minħabba li jiena naturalment segwejt id-dibattitu li kien qed isir f'bosta pajjiżi, speċjalment fil-pajjiż tiegħi, però jiena jkolli ngħid il tantx qed nara illi ħafna minn dawn il-konsiderazzjonijiet qed isiru parti mid-diskussjoni jew il-pożizzjoni tal-bosta Ehm, partijiet interessati. Naħseb li dan huwa punt importanti u napprezza ħafna dan id-dialogu illi kien stabilita hekk u sar hekk fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet naħseb illi kienet l-ewwel darba li aħna diskutejna dan il-punt minn din il-perspettiva nittama li din id-diskussjoni tista' titkompla planka fil-ġejjini. Grazzi. Grazzi Iva dwar il-possibilità li l-Kummissjoni tagħmel daqsxejn iktar sforz fuq il-kura tas-saħħa naħseb li l-kompetenzi huma definiti tajbin b'mod tajjeb ħafna fit-trattat. U allura hemm ċertu eh, restrizzjoni imposta fuq l-Unjoni Ewropea. Iżda l-istati membri għandhom il-possibilità illi iwaqfu ċertu affarijiet li xorta qegħdin jiġru iżda il-Kummissjoni fost affarijiet oħra tista' tgħin billi naraw li l-Aġenzija tal-Mediċina Ewropea, per eżempju, tingħata rwol importanti kien hemm ħafna MPs li semmew l-inizjattiva dwar mediċini. Jien nista' nsemmew ukoll direttiva transkonfinali fuq id-drittijiet tal-pazjenti u tal-kura tas-saħħa u anke l-azzjoni konġunta fuq il- fil-qasam fuq il-qasam tal-kura tas-saħħa li huma fil-fatt żewġ inizjattivi illi għadhom ikunu żviluppati bħalissa, però għandhom bżonn illi jkunu appoġġjati mill-istati membri ħalli jkollhom suċċess. Aħna dejjem limitati allura bdejna marbuta minħabba dak li għandna fit-trattat ħabba li kompetenzi huma pittost ċari apparti minn hekk. Naqbel ma s ma tazbar l-importanza ta' semestru Ewropew u l-fat li jenfasizza li minkejja da kollu l-intqal, aħna stajna impoġġu iktar enfazi fuq il-kura tas saħħa fil-semestru Ewropew dan l-aħħar ftit snin. U dwar żewġ mistoqsijiet li smajna dwar l-iskambju tal-informazzjoni dwar il-prezzijiet x'nistgħu nagħmlu sabiex intejbu dan jiena nista' ngħidilkom milli mill-perspettiva ekonomika Is-sistema li għanna bħalissa illi hija bbażata kif kien spiegat fuq il-monopolji, monopolji legali li mhix qed ngħid jekk mhix tajbin jew ħżiena, iżda din kienet xi ħaġa li aħna diġà diskutejna. Però skont is-sistema li għandna bħalissa l-unika mod ta' kif nistgħu ntejbu s-sistema hija li ntejbu l-iskambju ta' informazzjoni minħabba li di għandna sistema li hija bbażata u qed fuq il loċja ta' formazzjoni ġifiri l-industrija għandha l-informazzjoni kollha li għad-disponibilità tagħna jekk l-istati membri mhumiex qegħdin jaqsmu bejnietom din l-informazzjoni mhux biss iħallu biss fidejn l-industrija din l-informazzjoni. Iżda l-istati membri l-qas biss ikollhom l-informazzjoni li hija tagħhom jew tapplika lihom U kultant anka fl-istess pajjiż hemm ċertu stajiet li qasbis jaqsmu bejnithom l-esperjenza u l-informazzjoni tagħhom. U ġifiri hemm ċertu pajjiżi fejn il-qsim tal-informazzjoni huwa asimetriku ħafna minħabba l-ġerarkija hija asimetrika ħafna kif qed tilkom hemm informazzjoni anka fuq il-prezzijiet uffiċjali tal-mediċina. Mbagħad wara dawn il-prezzijiet uffiċjali ir-reġuni il prezzijiet uffiċjali ir reġuni jistgħu jinnegozjaw prezzijiet oħrajn. Din l-informazzjoni mhix għad-disponibilità. Jiġifieri jekk ikun hemm stat membru jew star wieħed li jkun qed jinnegozja ma jkunx jaf eżattament x'huma l-prezzijiet fi stat membru ieħor. Iżda l-industrija minħabba li għandhom monopolju fis ħafna drabi kollhom l-informazzjoni kollha illi hemm bżonn li jkollhom. Jiġifieri jekk aħna nixtiequ li ntejbu sistema li għandna bħalissa nridu ntejbu l-kooperazzjoni l iskambju ta' informazzjoni. Jekk nixtiequ li sistemi oħrajn jitejbu wkoll din hija xi ħaġa li tmur li lien mill-kura tas-saħħa fuq il-livell Ewropew din hija xi ħaġa li għandha affett fuq drittijiet ta' proprjetà intellettwal, fuq il-kummerċ, fuq il-politika tas-suq intern. Ġifieri din hija diskussjoni kbira ħafna u fiha ħafna punti differenti ma tikkonċernax biss il- qasam ta' kura ta' s-saxħa, iżda hija diskussjoni ħafna iktar usa u li tinkludi wkoll s sistemi oħrajn. Grazzi ħafna Nixtieq li sabiex nikkonkludi l-ewwel qed nirringrazzja ħafna lil dawn l-esperti li kienu mistiedna u hekk u apparti minn hekk naħseb illi importanti li nitkellmu fuq il-kwistjoni tal-kompetenza kif qal il-kollega ġifiri importanti li aħna naraw jekk għandix lodda fidejna ġifiri meta nitkellmu fuq il-kompetenzi rridu naraw verament fl-ħar mill-aħħar jekk għandix lodda fidejna sabiex nieħdu din l-azzjoni. Jiena naħseb illi Dak li huwa ċert l-Organizzazzjoni tas-Sistema tal-Kura tas-Saħħa tal-Istat Membru huwa responsabbli għalija l-Istat Membru stess u anke fil-qasam tal-privattivi jekk aħna ngħidu illi fl-aħħar mill-aħħar il-kura tas-saħħa hija affettwata mill-politika ekonomika u ħafna politika oħra. Iżda bżonn li jintlaħaq kompromess bej il- politiċi ħalli kollha dan il-prinċipju tal-universalità tal-ugwaljanza dawn huma prinċipji li jistgħu verament eh, jisaħħu s-sistema u li aħna nieħdu l-mezzi li huwa meħtieġa sabiex nirħu dawn l-anijiet. Jiena naħseb li diskussjoni minn li kienet qasira kienet verament diretta u tajba u naħseb li meta jkonna problemi gbar, aħna rridu nibdew minn ximkien, Importanti li jkollna diskussjoni, iżda rridu nibdew neħdu pass politiku wkoll. Naħseb li kellna diskussjoni tajba, issa li smajt anke rappreżentant tal-Kummissjoni għawejt qalbi kolli ngħid minħabba li meta wieħed jaħdem fl-istituzzjonijiet Ewropej, aħna nafu li l-affarijiet ma tantx jimxu b'mod daqshekk maġġel kif nixtiequ. Veru, ekku, <laughs> problema hija dik li s-sitwazzjoni kif inhi, l-istituzzjonijiet kif huma formati, Ek jimxu l-affarijiet, ġifiri il-fat li l-Kummissjoni Ewropea għadha taħdem ħafna aktar fuq dan is-suġġett dan ifisser li dan il-grupp ta' ħidma kif flimkien ma' ħafna oħrajn li aħna kellna f'dawn l-aħħar ftit snin anke matul perjodu leġislattiv ta' qabel issa qegħdin jifinalizzaw ix-xogħol tagħhom u qegħdin jaslu fl-istadju li sew jieħdu inizjattiva. Ġifieri jiena naħseb li din insabu situazzjoni li hija pjuttost pożittiva jista' jkun illi pass wara pass aħna ħanibdew naħdu il-frott ta' dak illi żrajna u ħadimna fuq matul dan l-aħħar ftit snin. Nixtru ningrazzja ħafna lil dawn in-nies illi fil-fatt kienu qed jorganizzaw dan il-workshop intom ma stajtux titkellmu iżda verament eh, naturalment ħafna mix-xogħol sar minnkom, anka grazzi lilek Martina, grazzi ħafna tax-xogħol tiegħek inti u koll għamilt ħafna kontat mal-panelists u verament organizzajt kollox tajjeb u dan din diskussjoni kienet ukoll possibbli anke grazzi għalikom, ningrazzja lil kulħadd.